l-ġdida tal-regolament. Il-ġdid fuq il-prospektus u aħna kellna wkoll ftejn fuq il-deposit guarantee u anka fuq eh, l-EMU u l-securitization. U issa din naraw numru ta' inizjattivi konkreti fuq CMU kif ukoll fuq l-Unjoni Bankarja u l-pjantazzjoni kif aħna diġa diskutejni jidentifika numru ta' passi ambizjużi li beħsibna nieħdu ġifiri naħseb illi wa waqt xira illi aħna ikonna dialogu strutturata u għek flimkien miegħek ġifir nixtieq nistiednek sabiex titkellem. Grazzi ħafna, grazzi tal-li l-ajtuni għawek għadar boħra naħseb li għaddew sitxur mill-aħħar darba illi konna hawnhekk fi dialogu strutturata u għek kif qal Roberto jiena verament impressionant kemm ġraw affarijiet mhux biss f'termini ta' avvanzi fil-leġislazzjoni li diġa edha fisseħ, iżda anka fl-iżvilupp ta' ġenta ġdida fuq is-suq tal-kapital fuq is-CMU kif ukoll tisjieħ tal-Unjoni Bankarja. U jiena fiħdan dan kollu provajt nilħaq bilanċ bejiet kabbir u stabilità finanzjarja Dejjem naħseb naturalment il-ħin kollu fuq il-problema tal-qat u x-xewqa li nixtieq nappoġġa l-kumpaniji żgħar daqs medju Ewropej, nixtiequ li naħdmu b'mod iktar proporzjonat, nagħtu l kumpaniji iktar stabilta u iktar ċertezza regolatorja u qatt ma ninsew ukoll l-interessi tal-konsumaturi. Nixtieq illi nisħaq fuq xi ftit importanti li ġraw f'dawn l-aħħar ftit xhur, però jiena naf kemm intom il-membri ta' dan il-kumitat tagħmlu xogħol ibes u xogħol dettaljat ukoll ta' kuljum xogħol li mhux dejjem nisimgħu bih eh, fil-gazzetti. Iżda u għalhekk naħseb li dan il-kumitat tant għandu reputazzjoni tajba. U l-lura nishtiq ringrazzakom ħafna tal-appoċ lajnuna li tajtuni dejjem u anka tal-fatt li ċikultant tisfidawn u ġaluni naħseb. Grazzi ta' dan. Issa aħna fil-fatt f'Ottubru kellna diskussjoni tajba fuq is-CMU fuq il-pjantazzjoni ta' CMU. Aħna il-kol kemm aħna nafu li l-lan ta' CMU li naraw li tfaddil ikun imqabbel u marbut b'mod iktar effettiv ma' tkabbir il-pjantazzjoni jgħat jippjan numru ta' miżuri li huma wisejn ħafna u ambizzjużi ħafna kif qed aħna ma tlifna ma tilfrix ħin provajna nibdew ukoll jiena naf li intom ma tisqidin fuq ix anka jiena. Mela, sabiex ikun hemm iktar kapaċità fis-settur bankarju nżidu s self fil-ekonomija ġenerali, aħna restaqna numru ta' miżuri sabiex ikonna nerġgħu securitization standard u anka trasparenti. Il-Presidenza tal-Lussemburgu bdew jaħdmu malajr ħafna u aħna kważi wasalna sabiex nattottaw l-approċ ġenerali fiħdan il-Kunsill sal-miliet. Nasib illi u għabdak il pasmaġ li kena nimxu fiħdan il- dan is-suġġett u ankantom minnaħa tal-kumitat, żgur li ħadd tkomplu tiħdu l-eżempju tajjeb u tkomplu tavvanzaw b'mod maġġel ħafna aħna proponejna li nevendaw il-ġizlazzjoni ta' Solvency 2 u ħalli nappoġġaw l-investiment u l-infrastruttura tal-investiment. U fil-fatt jiena nixtieq li ngħid li jridu ninvestu iktar mill-10 triljun euro illi aħna nixtiequ ndaħlu fl-infrastruttura Ewropea u naw wkoll inres u għat delegat. Skont il-kas illi ġasta il-membri ta' dan il-komitat f'mod partikolari sul-Belt, aħna nedejna talba ħalli nġabru provi dwar l-impatt kumulattiv tar-regoli fiħdan is-settur finanzjarju jiena nixtieq li nara jekk il-leġiżlazzjoni li aħna stabilixxejna malaj ħafna matul il-kriżi kellix konsegwenzi li aħna ma konniex qed inbassruhom qabel mingħajr ma naturalment niddubitaw il-fatt illi it-tfassil tal-infrastruttura li fassalna għal dan il-qafas regolatorju għamel il-sistema ħafna iktar b'saħħitha. Dalud aħna nedina proposta sabiex ikonna direttiva tal-prospektus. Iġifiri, sistema irħas, iktar maġna, iktar sempliċi li tista' toħroġ prospektus iktar siwi ħalli nejnu l-kumpaniji ħalli sibu l-investiment li għandhom bżon sabiex ikomplu jikbru fis-suq tal-kapital. Aħna beħsibna illi nżidu l-ammont tal-kapital li wieħed jista' jiġbor fuq il-livell tas-swieq tal-Unjoni Ewropea mingħajr prospektus minn 100,000 għal 500,000 euro. Qegħdin noħol ukoll sistema speċjali l-kumpaniji iżgħar li jistgħu jippermett tista' tippermetti lill kumpaniji iżgħar ta' medju li jipproduċu prospektus iktar sempliċi u ukoll qegħdin nagħmlu streamlining tal-proċess kemm jista' jkun għall-kumpaniji ħalibek ikunu jistgħu jiġbru l-kapital għattin u tira darba u aħna bessibnu naħdmu mod iktar frekwenti magħkom ħalli aħna nejnu nappoġġaw lil dawk li jixtiequ jimbuttaw l qoddim it-kabbira ekonomiku fl-Ewropa. Mbagħad ħajkonna green paper fuq is-servizzi finanzjarji tal-beħ tal-imnut. tal beħ tal imnut u eh, aħna qegħdin nippruvaw naraw kif nistaw naraw li naslu rizultati iktar tangibbli. L-investituri fuq il-livell tal imlu tuwa verament fil-qalba ta' dak li għandna nixtiequ nagħmlu fuq il-livell ta' cmu Għandna bżonn ta' sistema li hija bbażata fuq trasparenza fuq il-kompetizzjoni fuq l-għażla. Sistema li tuża biss il teknoloġija diġitali il-Green Paper nitam li tista' ta' ħajja ġdida li dan id-dibattitu. Fuq livell parallel ma dak ix-xogħol li għadin nagħmlu aħna fuq livell ta' CMU qed inkomplu naħdmu sabiex insaħħu l-Unjoni Bankarja kif ukoll innaqsu riskju kemm jista' jkun. Aħna qed inżommu wkoll pressjoni fuq l-Istati Membri sabiex nimplementaw leġiżlazzjoni illi diġà bdejna naħdmu fuqha ħalli implementaw il-direttiva tal-irkupru bankarju rizoluzzjoni bankarja kif ukoll id-direttiva tal-iskema ta' garanziji tad-depożitu u notifikaw ukoll l ftim intergovernmentali li jista' jiddetermina kontribuzzjonijiet tal-fond ta' riżoluzzjoni waħdini. Jina kontent li nista' nħabrilkom li għandna biżżejjed stati membri li jista' ratifikaw l-IGA sabiex nippermettu l-SRB jista' jibda jaħdem Ek kif kien ippjanat fl-ewwel trenar tas-sena l-ġdida. Is-sena li għaddiet aħna proponejna sistema ġdida lidis e l-iskema ta' assigurazzjoni u depozitu fuq livell Ewropew. Din hija t-tielet parti tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja li fil-fatt ħaj mimuri tfit ma' supervisur Maħdini u l-autorità ta' rizoluzzjoni wahdanija. Dina parti minn numru ta' miżuri li kienu prezentati fil-rapport President Juncker sabiex in insaħħu kol l-Unjoni Monetarja u Ekonomika. L-proposta hija li aħna issa rridu naraw li nimxu il-qoddim sabiex nadottaw sistema kurrenti għal skema ta' garanziji tad depozitu nazzjonali sabiex ikollna skema illi tkun tista' tappoġġa depositi fil-Unjoni Bankarja kollha kemm hi. Aħna stabilixxejna approċ pass wara pass fuq kull stadju aħna qegħdin naraw illi investituri jistaw ikollhom l-istess tip ta' protezzjoni ta' protezzjoni kif għandhom bħalissa fis-sena 2017 jibna l-introduċu sistema ta' assigurazzjoni mill-ġdid, reinsurance system, illi ħad tkun valita għal tliet snin u mbagħad aħna raw illi bażi ta' co-insurance ħajkollna reċiproċità sieħa sas-sena 2024. Dan ħajkun spejs neutrali għas settur bankarju, kontribuzzjonijiet li l-IDIS ħajkunu imnaqsam minn dak li l-banek għandhom iħallsu l-iskim ta' garanzija ta' depozitu. U aħna naħafna salvegardji u koll, mintix ħatkun tista toħroġ flus mill-lidi sekk inti ma tkunx ħallas il-flus l-skema tal-garanzija tad depozitu nazzjonali u matul il-fazi tal-reinsurance għall ewwel tliet snin ma tkunx tista' tieħu l-flus mill-ledis sakemm il-flus kollha fil-DGS nazzjonali jkunu tħallsu. Jiena naħseb li dan huwa pakket bilanċat li qed joffri xi ħaġa u jigwadani xi ħaġa fl-istess ħin. U qed mhux qed nagħtu l-affarijiet bxejn, l-affarijiet mhux ħajkunu faċli, iżda naħseb l-unika mod ta' kif nistgħu navvanzaw huwa nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun ir-riskju u naqsmu bejnietna ir-riskju tas-sapastabilta wkoll dan huwa dak li qed joffri l-pakkett. Fl-istess jum illi ipproponejna aħna din is-sistema tal-edis, fil-fatt Aħna konna kontenti li nħabru li konkludejna negozjati fuq regoli ġodda li jmexxu l-benchmarks benchmarks finanzjari. Dawn ir-regoli ġodda ħan naqsu r-risk ta' manipulazzjoni jiżguraw li dawk li jipprovdu il-limiti massimi il-benchmarks l-Unjoni Ewropea għandhom jingħataw permess minn qabel u li jkunu soġġetti wkoll supervizjoni xieqa. Jina Naħseb li dan jista' jerġa' jikseb il-fiduċja ta' ċittadini fis-swieq finanzjari fl-Unjoni Ewropea. Jiena kuntent li nista' nirringrazzja wkoll il-Kora van Nieuwenhuizen u Shadow Reporters għax-xogħol kollu li jagħmlu. Xar li għadda aħna wkoll ftehmna fuq l-SFTR ġifiri Securitization Financing Transactions Regulation. Jiena naħseb li dinja parti ewlenija mill-xogħol importanti li aħna rridu nagħmlu sabiex niksbu iktar trasparenza fiħdan nisfiq finanzjarju nixtieq ningrazzja ħafna lis sur Sarru Shadow Reporters li ħadmu ħafna għal dan. Fil-qalba ta' dan kollu aħna ma nsejniex l-importanza tal-protezzjoni ħarsin tal-konsumaturi li huwa fil-qalba ta' dan is-settur il-ftejn politiku li ntlaħħa u kol fuq dawn iż-żewġ dossiers dal-aħħar li aħna fil-fatt il-ħaqna dialogu politiku f'Marzu aħna eh, grazzi wkoll għad-direttiva tad distribuzzjoni ta' sigurazzjoni li kienet mistema l-ġimgħa li għaddiet grazzi għal tmixjija ta' Sur Langen aħna qegħdin naraw li dawk li fil-fatt jieħdu pakkett jew polza tal-assigurazzjoni kun jafu għal xiex deħlin. Aparti minn hekk id-direttiva tal-ħlas tas servizzi ta' ħlas il-PSD2 illi kienet immexxija mis-Sur Tajjani bħala negozjati tista' twassal iktar protezzjoni ta' konsumaturi fil-qasam ta' ħlas diġitali kif ukoll fil-każ illi tintilef jew tinsteraq karta tal-ħlas għat ukoll l standards tas-sigurtà li għandhom ikunu implementati mis servizzi ta' ħlas kollha it-teknoloġija digitali wkoll edha tenna sabiex naffanzaw u għaparti minn hekk aħna diġà adottajna 32 miżura tal-livell numru 2 u dan huwa xogħol biċċa xogħol kienet diffiċli ħafna. Bessibna wkoll nadottaw 23 miżura oħra tal-tin livell. Dik kienet biss daqqa tajma l għal xogħol kollu li aħna din namlu fil-qasam li nħossib jiena il-messaċ u li tiegħi aħna li huwa li aħna din nagħmlu progress b'amġenza ambizjuża ħafna. Jiena naħseb li din nilqu bilanċ tajjeb bejn l-istabilità finanzjarja kif ukoll li nappoġġaw it-kabb investiment u xogħol fl-Ewropa jien naħseb li sawa sal-waqt li naġlu daqsxejn il-pass ħalli nkomplu naġlu u naħdmu ħalli inwaslu riżultati tangibli li ċittadini u kumpaniji Ewropej. jiena nistenna bil-ħerqa li ndiskuti magħkom dwar kif nistgħu nagħmlu dan kollu u nilqu dan il-għan u naħdmu flimkien fix-xhur li ġejjin. Grazzi. Thank you very much, Jonathan. Grazzi ħafna, Jonathan. Issa nista nibda bl-ewwel kellim is-Sur Balz. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kummissarju. Qed neħu gost ħafna li għandna dan l-iskambju, l-okkażjoni li jkollna dan id-dialogu llum jiena nixtieq nitkellem fuq livell ġenerali fuq ċertu punti ewlenin li naħseb li huma verament importanti. Il-Kummissjoni bħala l-istituzzjoni li tħares il-leġiżlazzjoni il leġiżlazzjoni dik li tipproponi wkoll hija għandha l-obbligu illi tħares kol proċeduri. Allura nixtieq insaqsi kif jista' jkun l-Istati Membri xorta waħda il-direttivi tas-sena 2014 illi kienu adottati dakinhar għadhom ma kienux implementati. Ma nistax nifhem kif l-Istati Membri għal font ta' rizoluzzjoni għadhom ma ratifikawx kollha. L-implementazzjoni m'għandix tkun lan tal-lini tal-Kummissjoni qabel ma nkomplu naħdmu fuq il-proposti l-ġodda tal-Kummissjoni u ir-rida tal-Kolleġislatur tal-Kummissjoni u tal-Konsil. M'għandix tkun ukoll sabiex naraw li aħna nagħmlu revizjoni ta' skont l-informazzjoni li tkun provduta l un bat naraw jek aħna nistaw xinsomu din revizjoni jew le, l-Unjoni Bankarja aħna konna dejnija sabiex naraw li nżomu bilanċ bejn il-riskju tal-privat u riskju statali. Jiena ma nafx eżattament jekk il-Kummissjoni tista' xtejt li fil-fat minn flok ma ħajkonna taxxi nazzjonali ħajkonna taxxi Ewropej, din tkun xi ħaġa li aħna ma nistax nifmuha jew naċċettaw minn naħat tal-parti tagħna jew nkella beħsibna li konna eh, verament settur illi ma joffrix inċentivi folot ukoll l-istati membri, naħseb li rridu naħsbu fir-riskju reali, konna standards minimu kwalitattiv u kwantitattiv u nkunu kol konsistenti skont ir-riskju li għan fis jina jiena nixtieq li nisma' xi ftit kummenti minn ħadd tiegħek dwar dan. Well, thank you first of all for those comments. Mela grazzi ħafna dawn il-kummenti. U jiena naħseb li naqbel u jien ukoll naqsam din il-frustrazzjoni magħkom dwar il-ammont ta' ħin li inna nistennew biex nirratifikaw il-leġiżlazzjoni u l-impenni li l-Istati membri daħlu fihom. Għalek, ntul din is-sena li għaddiet aħna għamilna dak kollu l-istajna fuq livell bilaterali mal-istati membri, fl-ECOFINS, fil-Eurogroup, biex nenfasizzaw regolarment il-bżon għall-implementazzjoni. Il-ħakna l-axar tas sena għamilna ħafna progress imma naqbel ma'kom li tkun ikun aħjar li kieku ma jkonniex għalfejn għaddu minn dan il-proċess vera twil għaliex in-nies għamlu ċertu ħadu ċertu impenni. Imma jiena naħseb li huwa importanti li aħna bdejna il-proċeduri, il-proċedimenti tal-ksur u jiena ċertament ħanuża l-odot kollha li għandi fidejja biex inżomm din il-pressjoni għaddejja. L-IGA u l perċentual li kena bżon biex dan jidħol fis seħħ daħal fis seħħ tal-lum, skadenza tal-lum. Imma jina naqbel għal darba oħra li m'għandniex e, naġixxu f'sitwazzjoni fejn dan kollu rid isir fl-aħħar minuta. Issa dwar il-punti aktar wiesa tiegħek, dwar it-tnaqqis tar-riskju, u l-mistoqsija fundamentali tiegħek jiġri jekk għandniex ikollna dawn il-miżuri kollha implementati qabel ma ndaħlu fis-seħ xi miżuri oħra, jiena naħseb li l-ewwel u qabel kollox aħna ħajkonna l-BRRD u l-BDSD implementati qabel kwalunkwe eh, proposta oħra li tidħol fis-seħ fuq l-IDIS għax inkella għandu mu wisq. Jiena naħseb huwa verament importanti kif nagħmlu dan u għalhekk aħna istrutturajna il-proposta b'dan il-mod li konna miżuri fuq it-tnaqqis ta' riskju flimkien mal-miżuri fuq il-mutualization. U jena naħseb li l-unika mod kif ħanamlu progress, u naħseb li kulħadd jaqbel li nixtiequ l-progress, naħseb li n-nis ħajkollhom mistoqsijiet dwar il-fażijiet kif ħassir di. L-unika mod kif ħanindirizzaw dawn il-mistoqsijiet hija jekk nagħmluha e, flimkien. U nassiguraw l-nies li fi kwalunkwe stadju il-miżuri li aħna proponejna fuq it-naqis ta' riskju jitmexxew il-qoddim flimkien mal-proposti tagħna fuq il- EDIS, e ġifiri l-iskema Ewropea fuq l-assikurazzjoni u depoziti. Kellim li miz. Din hija inizjattiva li tiġi konsidrata bħala iżjed bħala ambizjuża daqs tal-euro. Imma jiena naħseb li jkollok appoġġ ġenerali fuq il-pakket ta' CMU f'din il-Kamra, imma ma nafx jekk dan u x'ħajkun l-istess fil-Kunsill, speċjalment fid-daw tal-fatt li l-Kunsill wera li għandu nuqqas ta' approċ Ewropew kemm il-darba f'dan l-ħar 18 xar u mhux biss il-fajl tal-MFF li eh, kien hemm ċertu interessi ta' stati membri differenti li ma permettewx li jimxu qudiem u jiena nemmen li sakemm ma tarax eh, solvix l-impatt ta' dan mhux tkun tista' tindirizza riformi oħra meħtieġa sabiex is-CMU jirnexxi u kemm jekux idis li huwa verament kontroversjali ir-riformi fuq l-insolvenzi u kit-tassazzjoni dawn kollha huma rilevanti u nixtieq nenfasizza dak li qal Balz. Inti bħala kummissarju, bħala kummissjoni, bħala gwardjana ta' trattati, xa tagħmlu fix-xhur li ġejjin biex tassikuraw li l mffs per eżempju, ma anka bħal-lidis ikunu realtà ġveri li kollom l-appoġġ tal-Kunsill U t-tini punt tijaj huwa eh, xaħġa li għallu l-Financial Times il ġemma li għaddiet li l-ewel sekuritizzazzjoni ta' subprime mortgages mill-krizi finanzjarja ħat titneda fl-Istati Uniti din il ġemma U dan jidir li li ma tal-limna xej eh, għasinna ta' settur finanzjarju fuq dawn il-prodotti tossiċi u jina nara fl-sekuritizzazzjoni potenzjalment huwa strument utli biex wieħed jisfruna aktar self lill-ekonomija Iżda dan huwa żvilupp li ħassibna. U jena naf li l-intenzjoni tijak, sa fejn nifem jena, u għalli inti ta' sigura li zomma jissax l-Unjoni Ewropea. Iżda nishtiqek t-ċara numru ta' punti. Aħna għanna madwar 826 biljun euro ta' eh, loans ħżina li qegħdin fil-banek. Kif għana siguraw li dawn ma jiġux sekuritizzati? U l-proposta tiegħek fuq l-autoċertifikazzjoni palma taf di għandha ċertu riski. Kif għana siguraw li l-investituri kun jistgħu iserħu fuq it-tabella STS? U ħafna jistgħu jgħidu li sekuritizzazzjoni tkun ta' suċċess biss jekk ikun hemm kundizzjonijiet indaqs fuq il-covered bonds li palissa huma e, possibilità ħafna iżjed interessanti għal banek mis-sekuritizzazzjoni. Kif ħan indirizzaw dan? Hemm xi ħaġa e, li qed taħsbu fiha biex tagħmluha, grazzi. Well, thank you, and thank you for the um, general support. Grazzi u grazzi għall appoġġ ġenerali minnaħa għas-CMU. Dwar il-punt wisa tiegħek fuq il-Kunsill u CMU, jiena fil-fatt naħseb li minnaħat tal-Kunsil kien hemm appoġġ tajjeb u mod maġġel fuq il-fajl ta' sekuritizzazzjoni li ħajkonkludu fil-fatt fi żmien ġimgħa ta' oħra. Saw appoġġ qawwi, ġbi 28 sat membru appoġġaw l-approċċ ġenerali dan l-approċċ pass U aħna konna ċari fil-pjantazzjoni x'inhuma l-elementi ta' dan il-pjan u jiena kont ċaru ukoll li huwa eh, xogħol tiegħi li nmexxi dan il-qudiem sabiex inwasslu riżultati. Għalek jena naħseb li aħna il-koll rridu nwaslu riżultati fuq dan kemm se jkun malajr. Fuq l-MMF mod partikolari ovvjament jiena nifhem id-diżappunt tiegħek li ma milniex iżjed progress waqt il-presidenza tal-Lussemburgu palma intom tafu jiena xtaqt li namlu progress Aħna ovvjament taħt il-presidenza Olandiża ħankomplu nimxu qudiem Jina fil-fat qed diġà qed niddiskuti magħhom u ħankompli ngħid li hemm bżonn li nagħmlu progress. Għaliex jiena naħseb li l-elementi li qegħdin hemm jimxu l qoddim Issa fuq is-sekuritizzazzjoni fil-qosor. it specifiku speċifiku li għajjimtu ovvjament hija xi ħaġa ħanduruhom e kif nistudjaw id-dettalji tal-proposta fil-Parlament fuq l-autoċertifikazzjoni. Jina fil-fat rrit li konna sistema li permet tagħha dawk li joħorġu is-securities, is-securitization jerfgħu responsabilità għal dak li qegħdin jagħmlu. U aħna rajna dak li jiġri bil-CRAs, the Credit Rating Agencies fejn tajna kontrat lill-aġenziji biex jagħmlu dawn ratings u għem il-possibilità li n-nies ikunu jistgħu jużaw parti terza sabiex jagħtu dik is-serħan il-moħħ jekk jixtiequ. Fuq il-covered bonds aħna ħanibdew konsultazzjoni sħiħa fuq il-covered bonds is-sena d-dieħla bħala parti mill-pjan ta' azzjoni ta' CMU u dan ħaj jippermettilna naraw uħut mill-konnessjonijiet li qed semjinti Thank you, Bert Luca. Vielen Dank, um, Herr Kommissar. Grazie ħafna, Sur Kommissarju Hill, nixtieq illi insaqsik mistoqsija sempliċi wkoll fuq it-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja. bel miegħi illi ir-riski illi għanna fis-settur bankarju mhumiex simmetriċi u mam mqasmin mod asimetriku ħafna u li l-puntewlini nħossuh liktar fil-pajizi tan-nofsinar tal-Mediterrani li jħossu il responsabilta u l-obligi tal-dejn statali kif ukoll kreditu privat. U naħseb li anke jekk ngħidu li ħadd ma jafu eżattament x'ħajġri fil-ġejjieni, naħseb li anke f'dak li għandu x'jaqsam il-ħlas illi huwa eh, għandu jasal f'din is-sistema ta' ħarsin ta' depozitu naħseb illi din il- Din il-ħasru ta' għadha ħajkun qed issir min-naħa ta' banek stabiliti ta' tramuntana lejn il-banek ta' nofsinhar. Start is that first of all the whole purpose Mela ħanibda billi ngħid li l-iskop tal-firxa tar-riformi li taħlu fis seħ bħala parti mill-Unjoni Bankarja hija sabiex inaqqas il-possibilità ta' falliment l-ewwel qabel kollox u għalek tal e, eh, possibilta li dawn il-deposit guarantee schemes jieġu imnedija. U jina naħseb li inti għandek raġun li tenfasizza il-fat li hemm livelli differenti ta' riskju fiħdan il-sistema bankarja tal-Unjoni Ewropea u aħna qed nissuġġerixxu firxa ta' miżuri inkluż miżuri li naqsu riskju billi jinħarsu lej dawn il-kwistjonijiet u naraw kif nistgħu nassiguraw li innaqsu dawn ir-riski u li jiġu indirizzati u dinja xi ħaġa li nsibu fil-komunikazzjoni li aħna ippubblikajna flimkien mal-proposta leġislattiva. Huwa minnu ukoll li l-mod kif eh, bdejnija meta ngħaddu minn rassigurazzjoni għal koassigurazzjoni wara tliet snin, dak huwa l-punt meta għall-ewwel darba ir-riskju jibda jinqasam. U inti hemmhekk tikkalkula il-waiting il weighting il tar riskju fuq livell Ewropew u mhux fuq livell nazzjonali. U dan ifisser bażikament li il-risk-based weightings għal banek aktar siguri jħalsu inqas u dawk il-banek li huma aktar ta' riskju jikontribwixxu aktar. Għalhekk jiena naħseb li dan huwa eżempju ieħor ta' kif huwa possibbli nindirizzaw uħut mitħassib li jiena naf li għandkom u li hemm u nagħmlu progress fuq kif nistgħu npoġġu fis-seħħ it-tielet element tal-Unjoni Bankarja li dejjem kienet hemm. Għamilna supervizjoni fuq bażi Ewropea, għamilna riżoluzzjoni fuq bażi Ewropea u l-idea li kollok e, skema ta' depozitu, ta' garanzija ta' depozitu fuq bażi Ewropea dejjem hemm kienet. Imma rridu nagħmluha beħsieb ċertu salvagwardja għaliex hemm bżonn li nieħdu in-nies magħna. E kif nippruvaw nagħmlu progress? Għalek dan huwa pakket li jena nemm li huwa bilanċat ħafna li fih numru ta' fażijiet sabiex in-nies jistgħu ikollhom dik l-assigurazzjoni qabel ma ngħaddu għal fażli miss. Għatfadilna ħin naħseb. Xtaqt nerġa' insaqsi kellja mistoqsijan ma wieġib nix Huwa veru illi fl-isforzi li aħna qegħdin nrassu il riski Allura dawn ir-riski nkella din is-sistema ma nix bżonna. Allura mintom xe tistennew li jkun hemm trasferiment net tal-sistema bankarja ġermaniza per eżempju għal sistemi f f'pajjiżi oħrajn iktar fin-nofs. Lan ġenerali ta' dan huwa sabiex is-sistema kollha kemm tkun sigura. Għalhekk jiena ma naħsibx li hija premessa korretta li ngħidu li lan ta' dan jew il-konsegwenza ta' dan se jkun li eh, inwaslu għal xi forma ta' unjoni ta' trasferimenti għal xina naf li hemm xi nies li ma dwar dan. Għalhekk jiena naħseb li huwa possibbli li nevitaw it-ħassib li intantkom intom oħrajn u l-mod kif qed mm, nindirizzaw is-sitwazzjoni ħajpermettilna nagħmlu propju dan. Grazzi. Eżerċizzju utli ħafna ikun li namlu lista tal-bailout għal ta' kull pajis biex nevitaw simplifikazzjoni ta' bejn it-tramuntana u n-nofsinar, nevitaw eh, ċertu sorprizi, sa' għaddil kelma l-Onorevoli Storvalds. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Komissarju tal-IATAW. L-ambizjoni li għaw fis cmu hija xi ħaġa li sa' ċertu punt nil-qawa U aħna fil-Parlament verament lessi li nibdew il-ħidma tagħna flimkien magħkom fuq dawn il-proposti. Iżda għandi tħassib partikolari kbir li tħassib huwa marbut ma' tendenza li qed naraw kważi fl-oqsma kollha tal- eh, tal-tfassil mm, tal-politika f'dan il-qasam. Hemm numru żgħir ta' eh, stati membri li għandhom influenza kbira li ħafna mill-politiki jiġu affettwa influenzati biex jgħinu lilhom. Iġviri, il-periferija mhux dejjem tiġi imtqiesa. Ir-riskju ta' dak li jista' jiġi deskritt bħala xokkijiet jew mewġ asimetriċi hija xi ħaġa preżenti ħafna f'dan il-kuntest. Meta jiena naqra il-proposta għas-CMU, ninkwita li qegħdin nagħmlu żbalji bħal dawn għal dar boħra u din tipprova probabbilment mur għal l-iskema tal-garanzija tal-depożiti wkoll. Mhemmix xi sigritti li għaw differenzi fil- eh, swieq finanzjarji hemm Frankfurt, hemm Frankfurt u hemm Londra. Imma huwa faċli wieħed jaqaf nasba li l-leġislazzjoni tiġi aġustata skont il-bżonnijiet u l-kondizjonijiet ta' dawn il-ċentri finanzjarji għalhekk tista' serraħ li moħħi li inti qed tagħmel dak li għandek tagħmel li tagħmel ħaġa tajba minkejja l-ħbib li jista' jkollok. Grazzi. Iva jiena nittama li nista' nserraħlek moħħok fuq dan. Partament bil-kliem li ħanuża imma anka bil-fatti. Għax il-verità hija li inti ħadd tkun taf Eh, e kif tara jiena kif qed nindirizza dawn l-affarijiet. Imma għal dak li ħanajt jiena iva naqbel mal-punt ta' tluq tiegħek. Li għandek dejjem tipprova jkollok approċċ li jkun proporzjonat kemm jista' jkun u jevita eh, situazzjoni fejn hemm kundizzjoni waħda għal kulħadd kemm jista' jkun. U dan l-oqsma kollha mhux biss tal-Unjoni Finanzjarja u servizzi eh, finanzjarji, imma jekk inħares anke lej ir-reviżjoni ta' CRR, jiġifieri regolament fuq rekwiżiti ta' kapital, din hija ħaġa li għaddejja bħalissa wkoll. Waħda mir-raġunijiet U waħda mill-modi kif narawa di hija nippruvaw niddeterminaw l-effett ta' dak ir-regolament fuq is-self, mod partikolari self lill-SMEs. Għalhekk dan jista' jkun eżempju ta' proporzjonalità. Issa dwar l-approċċ kollu kemm huwa CMU, il-mod kif jiena rrit nagħmel da, kif bdejt nagħmel dan, kien li nibdejt b'konsultazzjoni ġenwina jiena ma bdejtx xi forma ta' pjanta li kont ħanimponi, jina bdejt billi insaqsi l-nies u fil sħiħa ta' nies huma xħasbu li kienu l-ostakli. U tlabtom iħorġu b'suġġerimenti prattiċi ta' kif nistgħu nelbu dawn l-ostakli. U huwa propju dan kif ah, imxejna b'dan il-mod u naħseb li id-dibattitu l-ħanibdew issa l-konsultazzjoni fuq il-covered bonds u koll jina konxu ta' kemm huma importanti f'ċertu swieq, inqas importanti għal swieq oħra. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi mhijiex kif nista' nimponi xi skema armonizzata u nħarbat is-swieq l-eżistenti li qegħdin jaħdmu tajjeb, le, jina rrid nagħmel, li rrid nagħmel huwa iva x'qed jaħdem tajjeb x'inhu ma lezzjonijiet li nistgħu nisiltu minnhom, kif nistgħu ehm, naqsmuha b'mod aktar ġenerali fil-kumplament tal-Ewropa ħalli l-oħrajn ikun jistgħu jibbenefikaw ukoll, ġifieri li jkollna moħħna qed miftuħ. U dan huwa propju dak li ħankun qed nipprova nagħmel jien għalhekk qed nitolbu għal provi biex naraw l-effett ta' ċertu affarijiet u nippruvaw nkunu flessibli u ibbilanċati kemm jista' jkun. U dan huwa propju dak li nixtieq nagħmel għaliex għalija dinija hija l-Unjoni tas Suq Kapitali dejjem kien proġett ta' suq Wahdini, proġett tal-28 stat u dejjem sib li jekk nagħmlu affarijiet tajjeb il-pajjiżi li ħajmorru l-aħjar huma dawk il-pajjiżi li għandhom il-suq kapitali tagħhom l-inqas sviluppat, għalhekk għalli huwa verament importanti li nżommu dawn il-pajjiżi f'moħħna u naħsbu ftit dwar kif nistgħu nestendu il-benefiċċji tagħhom kemm jista' jkun. Grazzi Fabio De Masi. Natik verba sur komissarju Hill, l ewwel net jena nishti insaqsik fuq il-CMU iżda parti minn dan nishtiq li ma nsaqsikx bis fuq CMU minħabba li ma nishtiqx noqgħod indejjaq lil kulħadd. Allura nixtieq nitkellem fuq riforma tal-istruttura bankarja. Aħna nafu li l-proposta palissa waħlet fil-Parlament Ewropew din hija proposta importanti ħafna l-Unjoni bankarja kif ukoll il-sistema ta' riżoluzzjoni tuwa iktar kredibilità, speċjalment issa illi rajna fil-każ tal-Vatikan aħna qegħdin naraw illi apparti mid-duħan eh, li soltu joħroġ aħna qegħdin naraw li hemm affarijiet oħrajn li qegħdin jimplikaw li hemm iktar konfużjoni, però aħna allura jekk mhux ħaniftemu jista' jkun id proposta tkun irtirata, allura jiena nixtieq insaqsik, inti sa meta tippjana illi nitlaħaq ftehim u li sa din id-data inti ma tirtirraħiex. Jiena jkolli ngħid illi jiddispjaċini li kieku aħna ninataw it-tort li kieku minħabba l-fatt li ma tkunx adottata din ir-riżoluzzjoni importanti u din ir-riforma daqshekk importanti. Jina naħseb illi f'dak l-għandu xaqsam il-garanzija tad depozitu naħseb li u kollan hija xi ħaġa illi aħna għanna bżonna però għanna nawel noqogħdu attenti sewwa x'tib ta' riskju aħna għanna qabel ma nidħlu għal xi ħaġa qabel ma mbagħad noqogħdu nidħlu għalija u noqogħdu nevitaw ir-riskju wara. Jiena naħseb illi fil-fatt sur Juncker diġà Prova joħroġ proposta illi kienem ċertu kontroversi dwarha fiħdan il-Kummissjoni stess kif tista' tispjega daw il-kontroversi u nuqqas tal bilu u apparti minn hekk nixtieq illi nsemmi xi ħaġa li forsi tinsemma eżotika iżda Issa li ġraw dwar attakki terroristiċi f'Pariġi jiena saqsejt lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jekk il- miżuri li kienu mħabbra illi fil fatt ħajkunu implementanti li sabiex jitnaqsu l-finanzi tal-terroristi u miex fil fatt ħajkunu għabbażi ta' skambju ta' informazzjoni iżda l-Kummissjoni qalet illi le huma ma jistgħux jagħmlu din weħida iżda l-Istati Membri għandhom dan l-obbligu iżda ma jċivejx iktar informazzjoni. Jiena jkolli ngħid illi tweġibiet li rċivejt mhumiex sodisfaċenti allura nixtieq nerġa' nsaqsik jekk inti eh, fil-fatt tista' xittin tweġiba minn tiegħek. Uh, so thank you. Uh, three. Mela, grazzi għandek let mistoqsijiet. Fuq il-BSR, Bank Structure Reform, Jina nitama li naħseb li kont konsistenti għal ħafna xur eh, fuq il-pozizjoni tal-Kommissjoni ġifiri li aħna naħsbu li il-kwistjoni ta' dawk il-banek li magbarwis li ifallu emmertu li dan jiġi indirizzat fil-proposti tal-BSR u li il-Kunsil wara li qabel fuq approċ ġenerali jena naħseb li dan jatina bazi sabiex immexxu qudiem din il-proposta. Nina nittama palma kien il-kas e, tul iż-żmien naf li mhux faċli fil-Parlament imma nittama li nkunu nistgħu nsibu ftehim. Sabiex inkunu nistgħu nimxu l qudiem bil-proposta. Fuq l-iskema ta' garanzija biex intenni dak li qed din nara bħala li hija it-tnej li huma ma naċċettax il-premessa li dak li qegħdin nagħmlu huwa li qegħdin nresqu proposta li hija dwar id-distribuzzjoni tar-riskju mhux dwar it-tnaqqis tar-riskju. Aħna b'mod intenzjonali ħriġna bi proposta li hija dwar it-tnaqqis tar-riskju mhux biss il-qsim tar-riskju. Dan huwa l-aħjar approċċ, approċċ tajjeb u jiena personalment naħseb li huwa importanti li nieħdu dawn il-miżuri ta' tnaqqis riskju. Issa dwar il-punt fuq il-Local Savings Banks, l-Sparkassen, kienet il-pozizjoni tal-President u tal kullex li aħna nemnu li il-banek kollha jridu jkunu koperti bil-iskema tal-depozitu bankarju, imma aħna konxi ħafna tal-istrutturi bankarji u partikolarment l-IPS u l-Sparkassen fil-Germania. Għalek hemm bżonn li eh, nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet kollha hekk kif naħdu fuq il-proposta. Fuq l-aħħar punt tiegħek fuq l-aħħar mistoqsija tiegħek ma nistax intik tweġiba speċifika, imma nista' ngħid li din il-kwistjoni fuq kif il-prodotti finanzjari mod ġenerali kif nistaw nassiguraw li memx noqqasijiet fis sigurtà madwar ċertu prodotti li jippermettu l dak il-persuni li għandhom intenzjoni ħizina jisfruttawhom u li jirċivu l-fondi biex jifinanzjaw terrorizmu, dawn huma kwistjonijiet li rridu neżawnu nawhom ċertu attenzjoni sabiex ikonna perspettiva bilanċata fuq kif nistaw namlu sistema aktar stretta fejn nistaw. Grazie ħafna, kollegi, titkellmux aktar minn żewġ minuti, għandkom żewġ minuti. Sven Giggold. Welcome, Commissioner, while we are sitting here. Merba, Kommissarju. Kif edinaw, nafu li għaddejn il-negozjati tal-klima u il-dinja tal-finanzan danka kontribuċ tamel għal l-ekoloġija inti għamilt referenza anke fil-pjan tal-Unjoni ta' Suq Kapitali għal dan il-an. U jien għandi sewx mistoqsijiet marbuta ma' dan il-pont l-ewwel net aħna qbilna illi l-investiment sostenibbli seġi ser tingħadda informazzjoni dwar dan is-suġġett. Iżda s-servizzi tiegħek sissa għadhom ma tawx il- Għafas għal tqassim ta' dawn l-standards tista' tikkonferma illi inti sejjer timplementa dawn ir-regoli illi l-Parlament innegozja mal-Kummissarju preċedenti u jingħata il-mandat lil ezma sabiex tingħata l-informazzjoni dwar l-investiment sostenibbli liċ-ċittadini. Issa xinniġu għal punt tal-iskemi ta' garanzija ta' depozitu l-ewwel nixtieq ngħid illi aħna naqblu illi għandu jkun hemm sistema komuni illi tippermetti li jkun hemm l-istess fiduċja. Għadda stat nappoġġaw punt li serraħ l-imħuħ, iżda ma nistawx nappoġġaw l-aħħar parti fejn ikollok font komuni, għaliex font komuni sejra serja irret. il iskemi istituzzjonali ta' protezzjoni li huma dastant essenzjali għal sistemi bankari orientati lejn l-ekonomija reali bħalma nsibu fil-Ġermanja. U minnu il-President Juncker nhar it-8 ta' Ottubru ta' garanzija li dawn is-sistemi mhux serin jintmessu, Ek qal is-Sur Juncker. Għaldastant kif tista' tikkonferma li l-Kummissarju titkellem bleħen wieħed kif jista' jkollhom fiduċja il-ċittadini illi issa mussejrin tipproduċu proposta għal font wieħed komun. Well, on the um, first point, um... dwar l-ewwel punt, il-punt tas sostenibilità u kif mod partikolari. Naħseb huwa importanti li konna qafas għal medda twila. Zgur sejjer tkun ta' fent iżjed minni xem għaddej anke fl-FSBF brabta mal kwistjoni ta' sostenibilità u regolamentazzjoni finanzjarja. Naħseb irdu insommu ħarsna fuq dan u anke l-kas forma ta' f'ċerta kontest ta' CMU il-kwistjoni tal-Green Bonds u appunt li ħana għajjimna diġa rridu nkomplu notizi twila tiegħu dwar ġebs. Naf illi għandkom interess kbir fis-suġġett. Jiena sejjen nirrifletti dwar dak illi qed l-essens ta' dita fizjed dettal. Nakkel ta' didit ma' ezma. Forsi il- tweġiba toħodha minn hawn u ftit ieħor is-soluzzjoni għal ġejjini wara aktar taħt issa. Il-punt dwar l-skemi ta' garanzija ta' depositu. Naħseb li l-pożizzjoni illi sħaqt fuq għajar pożizzjoni tal-kolleġġ u dan jinkludi anki l-president tal-kolleġġ. nittama illi nixilkom tifmu li l-pozizjoni tagħna hi illi l-bank il-banek kollha għandhom ikunu kapruti. Naħseb nafu l kol il-modell offrut mis-sistemi ta' protezzjoni xaħġa ħaġa illi jiena diskutejt ma' xbarkas tal-infusam u ma' banek kooperattivi oħrajn. Palma għattidu nkomplu naħdmu fuq dan il-punt u anke li permetti li jsir progress ma l-iskemi ta' garanzija ta' depositu. Thank you. Uh, I don't see Steve. Grazie, Sir Wolf, mux naraħ fis-sala. Mr. Animans. Thank you, sir. I'll, I'll, I'll take 10 minutes then. 10 minuti ma lajn, nistan għamel. L-għol Jena xtaqt nsaqsik żewġ mistoqsijiet brabta mal-iskemi ta' garanzija ta' depożitu jew skemi ta' assigurazzjoni ta' depożitu. Jekk xarġa tmur ħażin u dan huwa possibbli fl-opinjoni tiegħi fin-nofsinhar tal-Ewropa. Ma nafx jekk il-prinċipji ta' garanzija u se jitratta ma' dawn iż-żewġ problemi naħseb is-sur Cameron Fott u inti familjari bil-ittra li nbatet l-sur Tusk il-parti li titkellem anke dwar il-governanza ekonomika u f'paragrafu minnhom appuntu tajt il-Renju Unit ma jridx jiġi diskriminata jew ma jirix diskriminazzjoni li ssir diskriminazzjoni kontra stati li mhumiex fiż-żona euro u il-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu ta' natura volontarja u il kontribuenti tat taxxa m'għandhomx ikunu responsabbli għal mod ta' kif il żona euro tipprovdi stabilta. Kif torbot il-garanziji mal-istqarriet li sarum il-Prim Ministru. Fit-tieni aspett mbagħad kummenti li smajna fil-fatt diġà hawnhekk fis-sala ħajkun hemm unità ta' trasferiment fl-ħajr Har aħħar xejn inqas xejn iktar. Il-banek fin-nofsinhar iżjed ħajgwadanjaw mill-banek fit-Tramuntana kif tibbilanċja dawn il-fatti mal-prinċipji tiegħek. Well, I think I might start gently. Mela, nidħol bil-mod il-mod jiena pajis ta' tramuntana u ngħid li l-pajjiżi ta' tramuntana għandhom problemi ta' banek li qed ifallu wkoll. Nixtieq li kieku nkun nista' ngħid li l-fenomenu huwa ristrett għal parti waħda, naf li inti dimusta tammettija, iżda kienem ċert kienem firxa. Kienem bżonnu din ix-xejra fil-komment tiegħek li donnok kont qed timplika responsabilità fin-nofsinhar biss u jiena rajt pajjiżi kif anki banek fil-tramuntana daħlu għal awċ kbir u nafu li dan seħ fil-pajzi kollha anki dawk li jaħdmu taħt is-sistema ta' kooperattiva. Issa, il-punt tiegħek skużani jekk mal qaċċi xejrit kollha tal-kumment tiegħek iżda bdejt torbot l-Unjoni Bankarja ma' litra tal-Prim Ministru Cameron l-Sur Tusk kif torbot din ma' Ewropa ta' bosta muniti. L-element ta' Unjoni Bankarja palma nafu edha hemm għal l-istati ta' zona euro iżda miftuħa wkoll għal dawk li xtiequ jingħaqdu fiha. Deċiżjoni ħilsa. Illi eh, l-istati membri mhux fil żona euro jkunu jridu f'daw ta' ċirkostanzi tagħhom. Issa dwar l-iskema ta' garanzija ta' depositu nixtieq imur lura għal punt li għamilt qabel. illi kollok sistema bankarja b'saħħitha fl-Ewropa tagħmel sens. Kulħadd jista' jibgħati minn xokkiet fis-sistema bankarja, sistema komuni se sejra tipprovdi difiża għal kwalunkwe stat membru. Xala darba din il-problema se Thank you, uh, Markus Ferber. Grazzi l Ferber. Komissar, Grazzi ħafna sur komissar, xtaqt nsaqsi zaġ mistoqsijiet fil-qosor, mela il-nafti tiktar minn sena li matul ismi tia kollega saqsik jekk inti bek toħroġ proposti sabiex bidda is-sigurtà ta' depositi inti jett li fil-fatt għana kemm konna beħsibna li fis-sena 2019 noħorġu b'rapport fuq l-implementazzjoni tas-sistemi. Allura inti x'taħseb illi fbiddel l-pozizjoni tijak mod differenti illi proponejt u fl-axħar umbat sistema ta' garanzija ta' depoziti. U dwar il-CMU aħna nafu li kumpani sarda daqs medju jserħu ħafna fuq il-krediti. U għedin raġuni jek jena issa nħares li l-fat l-Kommissjoni sabiex aħna nużaw il-prinċipju ta' proporzjonalità fil-kuntest ta' CRD erba kontra il-pari tal-EBA, xorta waħda qed naraw il-Kummissjoni qiegħda toħroġ ukoll ċertu suġġerimenti fil-USIT serba u il regolamenti oħra tista' tweġibni inti kif eh, l-istituzzjonijiet tal-kreditu iżar jistaw joħorġu mbagħad iktar b'din it-tip ta' stabilità tal-kreditu grazzi. Well, first of all, on the... Um, l-ewel net, dwar l-ewel punt. Nixxina t-dawx tfuġibiet fil-fat. L-ewel komment il-report ħames presidenti fil-fat katu maġi publikat jina sena kol miljaw donnu ilu ħafna iżjed iżda sena biss fil-verita dak u element illi fil-fat diġan bidel element ieħor li rajna bidla fih kien l-approċ komplessiv li jina qed nipprova inġib mod komplessiv il jekk irridu nsibu soluzzjoni għal firxa ta' files finanzjarji nasib irridu nindirizzaw il-problema ta' nuqqas ta' fiduċja li tilfet ħafna mill-fiduċja f'posta partijiet fl-istati membri differenti. Il-mod ta' kif terġa' tibni l-fiduċja jista' jsir biss pass pass billi ma tipprovax tagħmel kollox f'Salta illi tieħu direzzjoni u timxi għalija pass pass. Dan huwa l-approċċ swieq kapitali u anke għal iskemi ta' garanzija ta' depożitu hija proposta differenti minn dik illi ġiet proposta qabel ma wasalt jien lura fl-2012 meta kien hemm l-approċċ dirett tal-mutwalizzazzjoni dak kien il-ħsieb ta' bażi oriġinali. Jiprova jmexxi l-affarijiet il qudiem b'mod gradwali sabiex jiġu interessat mit ħassib li għandhom in-nies u sabiex in-nies anke jingħataw ambitu, ambitu għal bini tal-konfidenza issa dwar il-punti l-oħra importanti dwar il-self tal-SMEs u kif nistaw nħedġu l-dawn imprizi zaru medji. It-tweġiba tinsab permess tal-numru ta' miżuri. Dan ma jisirx biss fis-suq ta' kapitali Naħseb għandu jkun hemm iva possibiltajiet differenti għall-investiment bħal pereżempju l-venture capital fost l-oħrajn. Dawn huma kollha serje ta' strumenti li jistgħu jgħinu tista' tgħin pereżempju lil banek li huwa fl-aħħar mill-aħħar il-mudell tradizzjonali u sors prinċipali ta' finanzjament. Għanna per eżempju proposti għal sekuritizzazzjoni sabiex jista' jkun hemm iżjed self dirett l imprisi żgħar u medji minna tal-panek u hemm post wiesa lejn miżuri ta' dan it-tip posta stati membri illi dan jinkludi anke l-Ġermanja. Iżda li tipprova tikseb proporzjonalità fir-rekwiżiti ta' kapital meta ta' revizjoni ta' CRR meta sara anki ta' kollu illi ħabbarna jekk għandkom xizzidu nitlobkom tagħmlu tan. Iżda rridu nifmu jekk il-leġislazzjoni tagħna qiexha taħdem kif xtaqna jew jekk hux qed impatt indirett fuq is-self lill-impiriżi tal-medji. Grazie li soru. Grazie Presidente. Grazie President. Stat nafas fuq punt għan diskutu fil-ġenarib dwar il-fattur ta' riskju għal titli ta' stat fil-balance sheet bankari. Minna għal wahda li s-sadda mit mitzar għandi ċampa minn politika ċsiva ta' rigur u ristrettezzi sa ftit ilu diġà mill-irkupru taċ-ċiklu ekonomiku minħabba din il-politika da stand restrittiva minnaħal waħda. Dawk il-pajjiżi li za fl-aħħar istaqdin għal politika ta' saħħa fiskali finanzjarja ola sa fl-aħħar ma taħsibx illi l-introduzzjoni ta' PhD il-ħajżit mar anke li ta' interess parsi il-PIS fuq il-finanzjament pubbliku. Ma taħsibx li ħajkun hemm trasferiment minn dawk il-pajjiżi iktar fil-bżonn, lejn dawk il-pajjiżi li huma l-inqas fil-bżonn il ħajwassar instabilta' finanzjarja kbira illi wis probabbli anzi kważi ċert illi maħniex qegħdin nifmu id-daqs ta' dan il-fenomenu daqstant perikolus. Proposti li jidru f'bosta fajls differenti li fl-opinjoni tiegħi qegħdin ixekklu il-proċess ta' konverġenza tal-ekonomiji u tal-baġġett u sistemi fiskali tal-bosta stati membri. Grazie. Grazie. Um, I think first of all that the Nahsapam il-punt Ponstiak Is tiegħek. Is-sensitività anki għal riski ta' natura finanzjarja għal ċaqliq maġġel wisq mingħajr ma jsiru biżejt riflessjonijiet huwa punt li jagħmel sens. Bekk. Għanna naraw anki il-dibattitu li jem dwar sovereign risk rating. Importanti li nikonsidraw dan f'kontest internazzjonali usa, mhux biss f'kontest Ewropew, iżda anke ma' ġurisdizzjonijiet oħrajn. Għaliex jekk jkun hemm xi ħadd wieħed li ma jħaġ bilanċ tajjeb, naf riskju li ma jintlaħax imbagħad bilanċ komplessiv għas-sistema kollha kemm Meta tara tnaqqis tar-riskju fuq notazzi ġenerali, aħna rajna fil-komunikazzjoni li pubblikajna fl-imkien ma l-iskemi ta' assigurazzjoni ta' depożitu. Rajna nistaw x'nindirizzaw ir-riskju illi jista' jkollhom il-banek fir-riskju sovran ġewwa pajjiżhom stess. Dan huwa qasam illi għadna neħtieġu nkomplu naħdmu fuqu għaliex nemnu illi hemm sfond rridu nkunu konxi u realistiċi dwaru b'tali mod li ma jiddeċċil stabilità finanzjarja bekk għazin niprofon indirizzaw dan għal periodu tal-ġejjini qarib. L-onorevoli Krizzos. Grazie, Sir President. Sarx mistoqsijiet fil-fatt nix indirizzaw il-Kommissarju. L-Unjoni Bankarja da timxi skont il-pjanijiet u l-Kommissjoni da tejn fl-imbuttar ta' din direzzjoni b'mod pozittiv fl-istess waqt ħafna professjonisti fis-settur bankari jagħmlu regolamentazzjoni ġdida sejra tinsforza lil banek il-kbar għad-daqs tal-assi illi jnaqsu l-assi tagħhom u jkun iżjed diffiċli għom li jikkompetu mal-banek fl-Istati Uniti fuq skala globali. X'inhi reazzjoni tiegħek għal din il-kritika? taħseb il hemm regolamentazzjoni u restrizzjonijiet li ser ikollhom effett negattiv fuq il-prospettiva fuq il-prospettivi tal-panek il-kbar Ewropej. il-banek il-kbar il-Grigi ħajamlu t-tila trikapitalizzazzjoni taħt kondizjoniet ekonomiċi koro ħafna. Taħseb li settur bankarju Greka jista' ikun biżiet kapaċi jimxi ma' xejrit tal-Unjoni Bankarja biex tal-iskeda prezentata minnek, jew temmen il-sistema bankarja grega hija sistema speċjali li għandha tridi li għandha tiġi imħarsa taħt regoli speċjali li l minn dawk li joddu għal-bqija tal-istati membri. Um, first point. Um, I think... Dwar l-ewwel punt. Jiena naħseb illi il-mistoqsija li saqsejtni jekk hemm xi wis regolamenti. Naħseb illi parzjalment aħna li l-kol kemm aħna involuti fil-forum fil illi bosta forums li għanna palissa fuq il-regolamenti naħsbu il-ħin kollu fuq din il-ħagġa, din naħsbu jekk għannix nihdu pass lura u nirriflettu jekk aħna minnix kollox tajjeb u f'termini ta' impigi u tkabbir ekonomiku. Irnexxinna nilqu bilanċ tajjeb naħseb li dinja tweġiba ġenerali mistoqsija iktar ġenerali minn ħatakom issa dwar il-miżuri regolatorji oħrajn li ħin nistgħu nimplementaw nafu li dalwaqt ħajkonna l-implementazzjoni ta' tilek, ħajkonna l-implementazzjoni tal-emrel, hemm ukoll dibattiti oħrajn li bħalissa qegħdin for oħrajn anka dwar Basel. Naħseb li l-approċċ li aħna rridu nimplementaw huwa li nippruvaw noperaw f'ambjent regolatorju dak li jatnamlu permessa tila kizda fl-istessin aħna dak li għedin nejdu meta nejdu għala dawn il-ħafna rekomendazzjonijiet ħerġin minn bosta komitati differenti naħseb li rridu nsaqsu l nfusna l-mistoqsija u koll. Dawn l-affarijiet huma tajbin huma korretti għall speċifika eh, speċifikazzjoni ta' sistema bankarja u l-mod kif fil-fatt is-sistema tagħna hija differenti mis-sistema Amerikana jien ma naħsibx li aħna rridu naqbdu u nimportaw il-karatteristiċi kollha li jistgħu jkunu xirqa forsi għal modell Amerikan u nimplementaw dan kollu. Blezzat fis-sistema bankarja Ewropea jiena nixtieq li konna sistema bankarja b'saħħitha għandna bżonn li konna bankijiet li nistgħu nserħu fuqhom u banek fil-fat illi kunu jistaw u banek li kunu jistaw kol jikkompetu f'termini ta' self. Jien naħseb li dwar il-banek il-gbar u fil-kuntest ta' leġislazzjoni tal-BRD naħseb li rridu nkomplu għaddejjin bl-implementazzjoni ta' din il-leġislazzjoni, rridu n-implementawa fl-istati membri kollha Naħseb illi tqawi qalbi ħafna il-aħbarijiet fl-aħbar palissa dwar il-banek Grigi u l-ħtiġijiet ta' kapitalizzazzjoni mill-ġdid. Naħseb illi hemm ukoll xi ftit banek li qegħdin isibu l-kapital mis-settur privat mingħajr ma jseħħu fuq is-settur pubbliku naħseb li din hija xi ħaġa illi verament naħseb li hija pożittiva. Iżda jiena naf illi din hija xi ħaġa illi fil-fatt minħat regolamenti aħna implementajnija propju għal dan il għandu rridu nkomplu għaddejjin bil-proċess ta' riforma. Peter Zimon, kjoġba, grazzi ħafna, Sur President, fil-konferenza ta' stampa ta' tlieta li għaddieta, nar li għadda, skużawni, inti illi fil-fatt il-membri ma jistawx biss jimplementaw il-regolament antik ta' DGS, issa il-BRRD kif ukoll il-CM u dawn il regolamenti rridu jkunu implementati fil-liġi nazzjonali tal-Istati membri ekket fil-konferenza stampa u veru li jekk aħna nħarsu li l-artiklu 41 e tar regolament skont ukoll l-artiklu 47 u 10 tad direttiva ta' DGS din naraw illi maħniċ għadin nirreferu għawek għall-implementazzjoni tal-BRD, allura jina rritin nsaqsik l-SCM u li BRRD u ma prerekwiziti ħalli bekk aħna nkunu nistaw naraw illi jikonna verament skema ta' garanzija tajba depoziti u din tkun possibbli tini mistoqsija minna ħatija hija wkoll anke dwar dawn il-fondi li diġà kienu kumulati fissa. Naħseb illi fil-leġiżlazzjoni fid-dokumenti nistgħu naraw kif il-fondi għandhom jidru f'termini tal-livell Ewropew inti qed ukoll li istituzzjonijiet li ma tantx għandhom riskju kif ukoll dawn il-banek ta' tfaddil dawn il-xparkas qed li dawn għandhom ikunu ikkonsidrati wkoll anke f'dak li għandu x'aqsam il-waiting tar-riskju. Tista' veru taħdem din is-sistema anke jekk ikun hemm dan il-fond għad dispożizzjoni tagħhom mingħajr fond bħal dan żgur li huma ma jkunux jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom kif in huwa pjanat, kif nistgħu nigarantixxu li f'dak li għandu x'jaqsam mal-lużu u trasferiment tal-fondi nazzjonali jistgħu jintużaw bħala fondi tal-iskema ta' garanzija u kif nistgħu nigarantixxu illi fil fidan dawn is-sistemi aħna nistgħu naraw li ħajkun hemm biżejjed flus ħalli Ix-xogħol tal-assigurazzjoni u garanzija tad-depożiti u anke dawn l-istituzzjonijiet tista' tkun garantita. Well, I think on the first point, Naħseb li dwar dawn l-ewwel punt tiegħek nista' ntik tweġiba pjuttost sempliċi dwar l-implementazzjoni tal-BRD għalfejn minħabba li l-aħħar informazzjoni li jiena ġbart kienet li l brd ħajkun implementat bisħieħ sal-aħħar ta' din is-sena. Mis-27 stat membru, ġifiri pajis wieħed biss mhux ħajkun implementat. Qabel ma naddu għal implementazzjoni tal-proposta l-oħra l-BRD ħad tkun implementata biss Issa fuq tieni punt naħseb illi veru li aħna xtaqna infaslu sistema ta' kontribuzzjonijiet skont ir riskju ħalli bekk il-banek illi huma f'pożizzjoni iktar b'saħħitha ikunu jistgħu jikkontribwixxu inqas għal lidis u din hija il-bażi li fuq din u din il-proposta naturalment għandna ħafna xogħol x'namlu anka f'termini ta' din is-sistema ta' kontribuzzjoni, dan ħajkun parti wkoll mis-sistema leġislattiva li aħna rridu nimplementaw naħseb ukoll illi ħatkun l-SRB illi ħajkolla responsabilta tal-implementazzjoni ta' dan regolamentu li tagħmel dawn il-kalkoli u allura jiena naħseb illi dan għandu jatina sistema pjuttost soda. Sistema illi tista' mbagħad tenna nsibu fondi għad DGS, però jiena naħseb illi dawn il-punti li inti qed tagħmel huma tajbin, relevanti. kellem tu kol ma' bosta nies fuq dan li qed li inti u zgur li matul ix-xhur li ġejjin aħna ħanamlu ħafna xogħol nidħlu fid-dettall tas-sistema kollha kemmi ħalli noħorġu bit tweġibit sodisfaċenti għalik u għal ħadd ieħor li għandu l-istess ħassib. Iva, fadal li minuta, mela, ix-xogħol illi għanna namlu fi xur li ġejjin inti dwar il-mistoqsija fuq eh, kif għana nikkalkulaw il-riskju, inti trasferixxejta u serrat fuq il-miżuri tal-level numru 2. Allura dawn il-miżuri fuq il-level tal-Kummissjoni, eccetera, aħna kif nistgħu naraw illi inti tkun lest illi ittella dawn il-miżuri tal fuq il-livell wieħed minn livell tnejn ħal jekk inti taħseb li jkun hemm bżonn u kemm inti miftuħ li għandna nkunu nistgħu niddiskutu dan kollu flimkien. Well, I think the the um, precise way in which we address this Jina naħseb li l-mod l-iktar preċis ta' kif nistgħu nindirizzaw dan kollu huwa li nistgħu naħdmu flimkien. imkien Iżda naħseb illi maħniex ħanamlu progress, jekk aħna maħniex ħanamlu konversazzjoni u dialogu sewwa ta' kif nistgħu implementaw dan kollu ġifieri jiena lest illi niddiskuti miegħek u mal-kollegi tiegħek kif nistgħu nimplementaw dan ix-xogħol kemm jista' jkun. fid dottal grazzi ħafna Sassur Brian Hayes, grazzi ħafna Kummissarju Hill, u l-natina għandi kumment. Nħu li smajtek tiċċara aktar kmini illi il-fallimenti tal-banek storikament mhumiex biss limitati għal pajjiżi tan-nofsinhar, nista' nieħu pajjiżi bħala eżempju, ġifieri nieħu gost li jinti jattu dan ukoll. Għandi zoċ mistoqsijiet, l-ewwel surħil fuq it-TTIP aħna rajna il-falliment tal-aħwa Lehman, rajna kemm fil-fatt is-suq Amerikanu su Ewropew huma marbutin ma' xurxin Rajna wkoll li servizzi finanzjarju ta' bejn iż-żewġ sistemi tagħna huma marbutin ħafna ma' xulxin u jiddependu fuq xulxin ukoll iżda fis-sessin għandna żewġ gruppi ta' regoli differenti. Inti x'taħseb fuq kapitlu finanzjarju fih dan it-titep issa li wasanna fl-aħħar stadju tan-negozjati. U x'inhi l-opinjoni tiegħek? ħajkun falliment sistemiku jekk aħna maħniex ħanaqblu fuq il-ħtieġa li jkun hemm kapitlu finanzjarju fil-ftim tal-TTIP u għaparti minnek dwar il-servizzi finanzjari. Tista t-ċaralna u tejdilna meta intom beħsibkom toħorġu fuq Green Paper, fuq dan il-punt. Vera li intom tkellimtu fuq dan fil-passat, iżda huwa veru kolli inqas minn 3% ta' ċittadini għandhom karti tal-kreditu barra mill-istat membru fejn huma jiexu, aħna mannix su intern li ikolli ngħid effettiv, allura x'ħad tkun proposta tiegħek? Meta beħsibek toħroġ biha? U minħabba li għandna prezzijiet daqshekk differenti anka għas-sel fuq il-banek, pereżempju eh, f'pajjiżi aħna għanna rata ta' self ta' interess ġifiri għas-self u għadjar għal-mortgages ta' 4%, 2% iktar mill-medja Ewropea. Inti x'taħseb fuq dan u fuq il-miżuri li jistgħu jkunu implementati ħalli jkunu verament suq waħdini. Iva, mela fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek jiena naħseb illi nista' ngħidlek illi kważi wasalt sabiex nippubblika green paper fix-xahar li ġej. Nittama li green paper ħa toħroġ minn hawn ftit ġimgħa toħra fil-bidu tal-ġembru. Issa dak illi jien bessibni namel b'din il-Green Paper kif għamil bil-Green Paper dwar il-CMU għalli nibda dibattitu. Jiena nishti u għadni rrit nistenna l-approvazzjoni tal-kolleġ istax xtaqti li dibattitu nibdi bil-mod ta' kif inti iddiskrivejtu li l-dibattitu għandu jkun mill-perspettiva tal-konsumatur, ġifiri nidbedu mill- l-approċ iktar tradizjonali li huwa perspettiva iktar istituzzjonali aħna rridu naħsbu wkoll jekk ehm, dawk il-klijenti li din jużaw l-assigurazzjoni ta' ta' dan kollu anka il-suq tal- kirja tal-karozzi naf illi hemm ħafna xogħol jista' jsir sabiex intejbu trasparenza l kemm aħna kellna esperjenzi simili wkoll meta krejna karozzi meta konna vaganza f'xi pajjiż ieħor. Iżda rridu nsibu metodi pratiċi ta' kif nistgħu nagħmlu progress u naħseb li raġuni għalfejn aħna għandna daqshekk differenzi bejnietna u għandna wkoll swi u leġiżlazzjoni u affarijiet li forsi mhumiex daqshekk diretti, però naħseb li l-mistoqsijiet kollha li jinti semmejt għandhom ikunu inklużi hawnhekk. U jiena Dwar dan nixtieq nitkellmu fuq dan il-Green Paper, nixtieq il-noħorġu bi proposti ħalli nagħmlu progress. Dwar it-TTIP jiena naqbel perfettament mal-fatt illi rritu ikollna sistema ta' definizzjoni ta' regolamentazzjoni finanzjarja minħabba li għedin naraw li dan hija jikontrolla l-aċċess tas-suq din mhix xi ħaġa daqshekk. Aqlija, aħna kellna dejjem sistemi differenti li qegħdin meċin fuq livell parallela. Allura rridu nkomplu nargumentaw dwar dan fil t ta' TTIP. Waħna biex ħan nispiċċaw ikolli ngħid li fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin nargumentaw illi konna sistema bħal dijar l-istess raġunijiet li semmejt inti minħabba li naħseb li għandna jkollna sistema ta' kif jista' jkollna kooperazzjoni aħjar fuq il-finanzjament u regolamenti fuq il-finanzjament. Ġifiri ħan ippruvaw kemm jista' jkun ninsistu fuq dan il-kapitlu finanzjarju fil-kuntu Grazzi ħafna sur sakar. Għandi żewġ mistoqsijiet, l għol waħda hija fuq ir-riforma strutturali tal-banek jiena verament kuntent bil-fatt li inti interessat ħafna f'dan is-suġġett u rġajt ngħid l-interess tiegħek l wara nafsinar f'din l-aħħar komunikazzjoni illi intom ħriġtu fl-imkien mal-proposta tal-Liedis, ir-riforma ta' struttura bankarja miex msemmija, allura jien nixtieq insaqsik ma taħsibx li jagħmel sens li dan ikun interpretat bħala relegazzjoni ta' xi ħaġa li predeċessur tiegħek kien iħoss illi dan huwa raba pilastru u issa qegħdin naraw li isa il-ħames rota ta' dan kollu li ninqas ħaġa eh, importanti ma nafx hekk hux qed ninterpreta ħażin iżda ma nafx inti tista' xtejt li daqsxejn iktar x'taħseb illi huwa irraba pilastru li fuq tista' serraħ din din is-sistema bankarja. Parti minn hekk dwar l-assigurazzjoni kolli ngħid li ħafna drabi s-sistema ta' assigurazzjoni taħdem tajjeb jekk ikun hemm daqsxejn nuqqas ta' informazzjoni kolli ngħid. Aħna jekk inħarsu li qudiem lejn is-sena maġika tas-sena 2024 illi skont il kummissjoni is-sistema ħatkun stabilita jkolli ngħid illi forsi jista' jkun ma jkunx daqshekk trasparenza fuq id-data, iżda x'inhi għalhekk ħaġa importanti id-data tal-proposta jew inkella il kundizzjonijiet u l-prerekwiżiti kollha illi inti bessibek tinsisti fuqhom. Dik hija t-tieni mistoqsija tiegħi, fuq it-tieni mistoqsija tiegħek. Ir-raġuni għal fejn ħriġna b'din id-data kienet sabiex aħna nallinjaw dan kollu mad-data tal-font tal-rezoluzzjoni u meta dan għandu jkun stabbilit, pero jiena naħseb illi dwar il-punt, dwar dan il-punt u l-mod ta' kif jiena strutturajt id-diskussjoni, għassam ta' ġifiri fazijiet differenti, naħseb illi jekk inqasmu diskussjoni f'bosta Fazijiet differenti ħajkun ħankun pozizjoni li naxxina li nagħmlu progress ftit ftit, pass wara pass. U jekk nagħmlu hekk aħna nkunu nistgħu verament naslu fejn nixtiequ sas-sena 2024. Ġifieri jiena ma ħsibx li d-data hija xi ħaġa illi hija sempliċiment għażla naħseb li huwa l-approċċ li jista' jenna naslu sa dan il-punt li fil-fatt aħna jkollna wkoll ċertu timeline li għamil sens. Issa dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek kull BSR jekk din xi ħaġa illi tagħmel sens naħseb illi fil-fatt l-ewwel punt illi inti ressa tiġifieri li aħna qegħdin naraw il-progress bil-riforma tal struttura bankarja kienet xi ħaġa li saret ta' sekwit, hija xi ħaġa illi ħadet iktar ħin. Jiena dejjem kont ċar dwar il-fatt illi l-approċċ bażiku tiegħi huwa li nippruvaw noħorġu b'inqas leġiżlazzjoni iżda meta noħorġu bil-leġiżlazzjoni, leġiżlazzjoni għandha ssir permezz ta' proċedura iktar maġla ta' implementazzjoni minħabba li ħafna drabi aħna noqogħdu lura mill-implementazzjoni u mbagħad naqgħu awtomatikament naqgħu lura, però jiena naħseb li rridu naraw l leġiżlazzjoni tkun implementata tajjeb. U naħseb il-miżuri fil-komunikazzjoni kienu miżuri ġodda kienu passi li aħna għadna ma ħadniex, għadna ma bdejniex naħdmu fuqhom. Per eżempju fuq it-tila kif ukoll fuq affarijiet oħrajn anke fuq il-BSR. Jiena nittama li ħajkonna l-opportunità li nagħmlu iktar progress dwar dan iżda issa u naħdmu aħna fuq dan ix-xogħol ħajkonna iktar possibilta illi nsaħħu s-sistem bankarja. Ivejna xtaqt nsaqsik xtaħseb li war wall tal-BSR fil-fat. Grazzi l-Jonathan Hill u grazzi l-kom il kol għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet interessanti ħafna u issa aħna nistaw nkomplu bil-proċess leġislattiv mitlu fil-dettal fil-files il-ġodda. fid-dettal fil-files il-ġodda issa li aħna lokajna il-files kollha nista' nħabbar immedjatament li aħna lokajna dawn id-dossiers kolla u nixtiequ nibdew bil-proċedura leġislattiva dawn huma xi ftit mill-aspetti illi il-membri ħajitlu fjom u dan ħajimxi skont il-proċedura leġislattiva regolari. Grazie ħafna, Jonathan. Dear colleagues, for moving to the next point of the... Kollegi mela ħanaddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna rrid nħu paslura jiena eh, għal dawk li huma eh, l-avviżi. L-ewwel avviż fid-dawl tal- eh, laqa konġunta għada mal-Kumitat M li nixtieq nafza li din il-kamra ħad tiġi irranġata waqt il-waqfa tal-ikel għalhekk ħudu kollox magħkom wara sessjoni ta' filgħodu Issa l-aġġornament fuq it-trialogi fid-24 ta' novembru, is-seba u l-aħħar trialogu fuq il-benchmarking sar, eh, aħbar tajba, l-ħakna ftejim kmini fil-ħodu fil-25 ta' novembru. Għalek ċertu elementi u l-enin li id-daħlu fil-ftejim il-reġim ta' proporzjonalità li permezzi u l-benchmark tista' tiġi konsidrata bħala kritika sinifikanti u mux sinifikanti. Umbat hemm numru ta' kategoriji differenti għal benchmarks b'reġim eh, speċifiċi, inkluż ir-rata tal-interess, il-data regolati u anka il-benchmark komunitarju li għandu reġim de minimis, il-benchmark ta' pajjiż terzi jista' jintuża fl-Unjoni jew permezz ta' deċiżjoni ta' ekvivalenza ta' sotsu pajjiż terzi u inkella rikonoxximent u proċeduri ta' appoġġar. Ezma jkollha possibilità li tispeċifika addizzjonalment uħut mir rekwiżiti billi tqis il-prinċipju ta' proporzjonalità, il-ħidma teknika għaddejja bħalissa u qed naħsbu li ħanivvotaw fuq it-tekst saħari E kif sal litra tal-Koroper, il-Koroper huwa skedat għad disa ta' Deċembru, għalek nishtiq nifraħ Lil Kora von Huvenhuizen u it-tim kollu ta' negozjati għal dawn il-kizbit verament importanti. Tini punt, trialogu iħor, il-bilanċ ta' statistika ta' pagamenti din sar 23 ta' novembru, permettiet li tim ta' negozjati li jidentifika eh, kwistjonijiet problematiċi, laqa teknika hija maħsuba qabel ma jsir it-trialogu f'Diċembru u fl-aħħar nett hemm żewġ trialogu trialogi fuq l-indiċi armonizzat tal Super Price Statistics Line. Din saret il-ġimgħa li għaddiet u bażikament aħna lħaqna ftejn politiku fadal biss element wieħed li jrid jiġi solvut bejn bażikament bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni Iġri minnaħat tal-parlament il-fajl għalina jista jiġi konsidrat bħala konkluż u nixtieq inħeġġeġ li kunsill u kummissjoni sabiex jilħu ftehim fuq dan l-element importanti minn mhux daqshekk kruċali li għadu pendenti sabiex inkunu nistgħu nifinalizzaw anka din il-leġiżlazzjoni importanti pendenti. Issa uħut minn rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar laqgħa tal-koordinaturi aħna ħankunu minn tal-ewwel li nibdew bil-proċedura l-ġdida, eh, definixejna l-proċedura ta' regoli l ġumma li għaddiet, eh, xar il-terminu li għadda. U dan skont eh, regola 46 snej, dan huwa huwa proposta legislativa fuq l-emendar ta' sistema komuni tal-VAT u skont din il-proċedura Jekk il-Kumitat jikkunsidra li dan huwa ammissibbli, il-membru jista' jiġbor il-firem u jekk irid jiġbor maġġoranza ta' firem tal-Kamra u tal-Kumitat, il-COP eh, ikun jista' jawtorizza dan ir-rapportini. Din hija l-ewwel darba, aħna ħsibna li evalwazzjoni indipendenti tar-rapport tal kostruttur tar-rapport huwa prassi tajba hemm bżonn li nibdew nagħmlu dan. hemm nisqarija bil-miktub li ma tarx toġobni jien għalhekk dan huwa esperiment interessanti u nittama li ħajkun ta' suċċess. Slaħarnet? Ir-rekwiżit addizzjonali tal-kapital għall siguraturi globali ħajkun hemm diskussjoni fil-laqa tal-Kumitat li miss jew laqa oħra fil-ġejjeni għal disa iż assiguratur eh, globali U d-detalji ta' din diskussjoni ħant intbat mis segretarja tal-Kumitat eventualment. Fl-aħħar net in-nomini għal eh, attribuzzjoni tal-funds, regoli komuni fuq is-sigurtizzazzjoni, l-SND, ir-rekwizit prudenzjali għall istituzzjoni ta' kreditu u l-investiment li huma marbuta ma' sigurtizzazzjoni PPE, revizjoni għad direttiva prospectus ALDE, il-European Depository Insurance Scheme, il-PPE, il-kapacità budget fi zona euro l-SND u ġi maqbul ukoll li l-proposta leġislativa tal-ġejni fuq il-rizoluzzjoni ta' CCP ħattinata l grupp ECR. Fl-ħarnet, il-Komissjoni adottat rakkomandazzjoni fi 26 ta' novembru Il-Parlament ħajat l-opinjonijiet tiegħu jagħti l-evalwazzjoni fuq rakkomandazzjonijiet permezz ta' kapitlu dedikat fis semestru Ewropew, rapport wieħed li għandu jiġi adottat fi frar tal-2016. L-iskadenza l-emendi għal dan il-rapport iċqala għal 8 ta' jannar tal-2016 bil-konsiderazzjoni u l-emendi fl-axħar ta' jannar un bat il-votazzjoni fit-18 ta' frar. Dawk huma l-komunikazzjonijiet U sanaddu fuq il-punt 5 tal-agenda. Ħanaddi l-kelma li l-nifsi bħala rapporter fuq l-Unjoni Bankarja, ġvir rapport annwali għall-2015 għall rapport annwali. Mela ħana għalli taljan u ħanbid il-noċċali. Grazzi ħafna kollegi. Mela dan huwa l-ewwel rapport li permezzi u l-Kumitat tagħna jipproponi li wetta il-xogħol delikat li jikkonkludi l-ħidma tal-iskrutinju parlamentari fuq eh, il-progress tal-Unjoni Bankarja kif ukoll fuq il-konkretizzazzjoni tal-elementi differenti għalhekk jiena mhux għax jiena ir-rapporter imma jiena eh, nara nara fl-importanza tar-rwol tal-kontroll parlamentari fuq l-Unjoni Bankarja Iġviri dan il-rapport għandu ċertu importanza, ħajkun l-ewwel wieħed minn serje ta' rapporti annwali li permezz tagħhom aħna ħanġu mitluba nagħtu l-opinjoni tagħna mhux biss fuq il-progress eh, tal-twettiq tal-Unjoni Bankarja iżda wkoll fuq evalwazzjoni konkreta tal-azzjoni li saret minn pilastri differenti u ovvjament anka dak prinċipali l-unika wieħed li huwa fil-fatt operattiv huwa l-ewwel wieħed. Ir-rapport huwa maqsum fi tlieta. Mhux ħanoqgħod ngħidilkom eh, l-kummenti fuq kemm hija importanti l-Unjoni Bankarja kulħadd jafhom dawn l-affarijiet. It-tliet partijiet tar-rapport huma il-sorveljanza waħdina, ir-riżoluzzjoni waħdina u it-tielet pilastru tal-Kostituzzjoni tagħha Ovvjament hemm eh, ċertu attenzjoni moti għall-ewwel pilastru għaliex nisabu eh, propju l-għada tal ehm, l-anniversarju tal-sorveljanza waħdina. Għalek imżon nitlu fid-dettal biex nesprimu d-dettal ta' xħadem u xmaħadimx. U x'jista' jittejjeb wara din l-ewwel sena ta' sorveljanza. Jena naħseb li sissa dak l rapport nistgħu ngħidu li kien hemm suċċess, suċċess operattiv kif ukoll għal dik li hija l-kwalità tal-azzjoni li saret ta' dis-sorveljanza. Anka jekk kien loġiku ovvja li kien hemm ċertu elementi, ċertu aspetti ta' kritika li aħna nippruvaw nidentifikaw biex ikunu sew ntejbuhom. L-ewwel aspett li nixtieq nanalizza huwa dak operattiv fejn memx dubju li l-evalwazzjoni hija pozittiva ħafna. U forsi mhux qed jitqies biżejjed kemm kbira din l-isfida biex nibnu eh, sistema ta' sorveljanza fi żmien dasek qasir għalhekk il-Kumitat analizza anka elementi speċifiċi li fuqhom l-opinjoni hija pożittiva ħafna il-proċess ta' reklutaġġ il-bini tal-manwal ta' sorveljanza, l-predispożizzjoni tal-infrastruttura informatika, l-ħolqien tal-gruppi ta' sorveljanza konġunti. Proċessi ta' twetti u implementazzjoni tal-proċeduri komuni. Element li ħareġ minn dan l-eżerċizzju ta' osservazzjoni ta' din l-aħħar sena u li l-parti kbira ta' xogħol hija indirizzata għal proċeduri amministrativi. Għalhekk l-evalwazzjoni li għamilna hija li aħna lesti l-nevalwaw proposti li huma maħsuba biex jiffaċċaw din il-problema, ġifieri li naqsu il-pis operattiv fuq l-istrutturi fil-livelli kollha u dan permezz ta' forsi ċertu mekkaniżmi ta' delega ta' ċertu deċiżjonijiet amministrativi, ovvjament skont limiti speċifiċi eh, direzzjonijiet u lini gwida ċari. Issa dwar il-gruppi ta' vigilanza konġunti, l-opinjoni kienet pozittiva ħafna, anka jekk ovvjament nistaw nkomplu intejbu il-kwalità tal-involviment tal-autoritajiet nazzjonali Issa punt aktar kritiku li ħareġ anka mid-dialogu tas soġġetti tal-elementi li huma eh, eżaminati kienet li pjanar sħiħ tal-azzjoni ta' eh, sorveljanza nasa fuq din nistgħu ngħid li hemm elementi ta' titjib li jista' jsir, aħna ovvjament nenfasizzaw il-bżonn li nevitaw ir-rekwiżit ta' li ehm, namlu l-affarijiet mod doppju u nevitaw piżijiet burokratiċi għal xej. U dan huwa li punt sinifikanti u probabli huwa eh, tamin insaħħu l-interazzjoni bejn it-tlet direzzjonijiet, tlet DGs li huma dedikati għal dawn u ir-rabu wieħed li trid tagħmel sorveljanza orizzontali u nkella nibnu rabta eh, diretta bejn dawn id-DGs u il-banek għaliex dak li ħareġ huwa li m'hemmx biżejjed ftejim tal-approċ ta' sorveljanza komuni li hija il-bażi mbagħad tal-miżuri individwali speċifiċi. Issa dwar il-politika ta' viġilanza, ta' sorveljanza, hemm element pożittiv ħafna dwar il-comprehensive assessment, l-evaluazzjoni komprensiva, u mod ġenerali naħseb li hemm bżonn intennu li nixfun globali ta' zida tal-kapitali globali ma rridux naraw bħala li sejra kontra l-azzjoni ta' sosten tal-ekonomija tal-banek. Rridu nikapitalizzaw fuq il-banek biex ikunu jaħdmu, jistaw jaħdmu kif suppost, u rridu nqisu kol id-dimensjoni fuq il- fuq ir-rabtiet li hemm u anka l-elementi makroprudenzjali u mikroprudenzjali anka il-bżon li nenfasizzaw stabilizzazzjoni ġenerali tal-livell tal-patrimonju u il-qafas ta' regolamentazzjoni biex nżidu l-elementi ta' ċertezza. Issa dwar l-SRP, element pozittiv għaliex waslet metodologija ġdida komuni Ewropea. U ovvjament din tista' tittejjeb aktar għaliex ġiet identifikata waqt li konna edin naħdmu. Umbat, Forse jemżon ta' naqrizjet flessibilta u il-limitu minimu li wassal għall implementazzjoni tal-NBA hija xi ħaġa rridu nikkonsidrawha. Appoġġ għal ħidma ta' omogenizzazzjoni tal-regoli ta' viġil ta' sorveljanza. Aħna ma nixinix nanalizzaw eh, il-proposta ta' deċiżjoni bisħieħ dwar id-diskrezzjoni sinata lill-istati membri din hija xi ħaġa li ħadd tiġi żamnata aktar fid-dettall ma jiena jidir li mod ġenerali hemm opinjoni pożittiva, forsi hemm bżonn nitlu aktar fid-dettall fuq ċertu elementi bħal Danish Compromise jekk is-soluzzjoni mażula ix assigura kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd jew le U r-rapport tenfasizzi b'fasizzaw kol fuq l-importanza tal-ħidma li saret fl-omogenizzazzjoni eh, tal-kalkol li jisiru. Issa dwar il-riskju anke jek dan huwa għadu element kritiku, forsi memx biżejjed kapaċità l wieħed ikejjel il-forum kollha ta' riskju bankarju ġifri l lin mir-riskju ta' kreditu dan huwa suġġett li ħareġ anka fil-comprehensive assessment. Ġifri għal dak li għandu xaqsam mal-attivitajiet tal-livell 3 fej ninkoraġixxu li kunem il-sorveljanza waħdina li tagħmel aktar avvanzi. Jina ma taċi santawal aktar għalek ħajkolli naqbis l-aspetti l-oħra ħassibu fil-rapport li għandhom xaqsmu mal-SSMs imma rrit nenfasizza bħal mill-perspettiva ta' trasparenza u kol, ta' rapport mal-parlament li l-evaluazzjoni hija waħda pozittiva. Unbat ovvjament eh, eżamnaw għaraw il-tekst biex taraw eh, aktar dettalji. It-tieni kapitlu huwa fuq ir-riżoluzzjoni waħdina fejn nisformulizzaw evalwazzjoni pożittiva tal-ħidma li saret sissa. U hemm xi kummenti aktar speċifiċi għalhekk nitlobkom taqraw l-tekst. L-aħħar parti ġri kapitlu eh, dedikata t-tieni pilastru suġġetti li diskutejna anka ma' Lord Hill, il-bridge financing, il-backstop, fejn ovvjament aħna nenfasizzaw l-importanza li nilħu din il-direttiva BRRD u il-Single Resolution Fund u għanna xi tħassib ukoll nsemmu xi tħassib li għanna dwar il-mekkanizmu li qegħdin naħdmu fuq u għal bridge financing u kemm din tista' tkun flessibbli. U l-opportunitajt li nkun nistgħu nibdew naħdmu minn issa biex ngħinu biex nużaw li SMs. Fl-aħħar mill-aħħar dawn huma kummenti importanti li jiena naqbel magħhom. Mbagħad fl-aħħar net hemm is-suġġett tal-backstop mhuwiex il-bridge financing imma il-backstop għal bżonnijiet eventwali li jmorru li lin mill-limitu massimu tal-5 biljun U naħseb importanti naħdmu fuq dan. it fil pilastru ma tantx għandna xi ngħidu fuq dan. Irċivejna proposta leġislattiva li rajt li għajmet interess kbir diġa bħalma tistaw immaġinaw imma fuq dan naħseb li rapport mandux ħafna jgħid ta' ovvjament jiddependi mill-loba parlamentari fil-proċedura leġislattiva ordinarja li tiddefinixxi l-pożizzjoni tal-Parlament fuq dan l-aspett. Fl-axħar nixtieq nagħlaq b'appell l kollegi għal xina b'dan l-ewwel rapport li jiddefinixxi u għal spera li jiddefinixxi format ir-rapport annwali fuq l-Unjoni Bankarja nixtieq nifoka fuq l-evalwazzjoni tal-azzjoni konkreta tal-sorveljanza wahdina u mhux nipprovaw nagħmlu rapport fuq l-aspetti kollha tal-leġiżlazzjoni bankarja, riforma strutturali, l-proċedura l-proċeduri leġiżlativi konkreti, biex nitkellmu fuq dawn l-affarijiet għandna strumenti oħra ħafna ikunu dawk l-ewlenin tal-leġislatura primarja, għalek jena nixtieq nistieden lil dawk li jixtiequ jiproponi emendi li kemm jista' jkun iżommu man natura tar-rapport għaliex dan huwa rapport li jikkontribwixxi biex jiddefinixxi l-accountability tal-SSM u nistarem. Grazzi. Um, First speaker for the EPP, Burkhard Balz. L-Onorevoli Balz l-ewel kellim għal PPE. Grazie ħafna, Sur President. Roberto, grazzi għal prezentazzjoni ta' rapportijak fuq l-Unjoni Bankarja. Jina xtaqt namel xiftit kummenti osra Jiena naħseb li rabta bejn l-istat u l-banek hija xi ħaġa xi tiġi indirizzata, ma naħsibx li din tista' tiġi solvuta fuq livell ta' stat individwali. Imma dawk li ħassu taxxa fuq livell nazzjonali ma jistax jieħdulhom postom dak li ħassu taxxa fuq livell Ewropew. Dak li huwa importanti huwa li aħna neżaminaw miżuri oħra għat naqis tar-riskju. Hemm bżonn li nitkellmu dwar dan. Għax kif nara jien, din hija kwistjoni verament ewlenija. Issa dwar il-kredibilità tal-Unjoni Bankarja iġi assigurata permezz ta' backstop komuni jina naħseb li dak li huwa iżjed deċiżiv huwa li r-regoli ta' bail-in irridu jkunu aktar effettivi u ċerti. Jekk ikollok buffer ta' kapital oli, nitkellmu 8% tal-balance sheet fl-aħħar mill-aħħar, da mhux ħajntuża. Issa dwar il mekanizmi ta' finanza bridge financing Et jagħti inċentiv tajjeb. Jiena naħseb li jrid jitfassab tal-mod li iva jagħti dan inċentiv. Is-settur bankarju sfortunatament u l-istati membri affettwati huma responsabbli biss biex iħallsu lura imma naħseb li backstop addizzjonali taħt ISM ma jkunx daqshekk urġenti pal riżultat ta' dan. L-aħħar kumment. Jiena naħseb li garanzija ta' depożitu effettiva m'għandix tkun skema komuni ta' garanzija imma tnaqqas ir-riski għal banek. U jiena naħseb li aħna fuq dan irridu nkunu qegħdin naħdmu fil-ġisni li ġejjin, grazzi. Grazzi, rritnajt li għamil zbal. Għalix inti fil-fat mintix il-shadow tal-PPE, imma suppost il-kelli mewlini kienet Eva Palova, skużani, tortijaj, zbal tijaj, naddi l-kelma lilek, jena jdu l-interventijak eh, surbalt kienet eh, il-front loading ta' tieni round. Grazzi għafna sur President u rapporter ta' dan il-rapport. Il-koordinatur tana fil-fat semma punti importanti ħafna Nixtieq ngħaddi issa l-punti importanti mir-rapport li nixtieq fuqom. fuqhom. U dan fl-istess ordni li inti semmejt ukoll. Imma m'għandix għalfejn tawwal. Jiena naħseb li huwa importanti li aħna nizvilupaw it-tliet pilastri ewlenin tal-Unjoni Bankarja u nitkellmu l-aktar fuq l-SSM u l-SRM sabiex dawn ikun komplementati bil-skema ta' depositu komuni. Meta niġu għall-SSM, Sabiex nkun tkun tista' twetta ir-rwol tagħha li tagħti lura il-fiduċja li ntilfet mill-kriżi, mis-snin ta' kriżi u iżid ir-reżiljenza tas sistema bankarja Ewropea, l-SMS trid tiġi ġestita b'mod effettiv. Irridu noqogħdu attenti wkoll meta nkunu qegħdin nagħtu biċċa xogħol lil nkunu qegħdin nenfasizzaw aktar fuq il-proċeduri amministrattivi Fuq l srm emżon li konna implementazzjoni kemm jista' jkun malajr ta' mekkanizmu ta' bridge financing effettiv biex inkunu nistaw natu l-SRF jekk ikun hemm bżonn u dan biżejjed riżorsi fil-perjodu qabel ma titwetta kompletament. Issa dwar l-struttura supervizorja tal-ECB irridu nissalvagwardjaw il- pluralizmu tal-modelli bankarji fl-Unjoni Ewropea u nevitaw differenzazzjoni fuq livell nazzjonali. Fu IDIS, l-Unjoni Ewropea trid enfasizza l-progress lejn din tip ta' leġislazzjoni billi tistabilixxi mekkaniżmu ta' riassigurazzjoni. Aħna nemnu li dan huwa pass importanti biex insaħħu l-istabilità finanzjarja billi komplu ndajfu ir-rabta bejn il-banek u is-sovrani nazzjonali tagħhom. U rridu nassiguraw li l-prinċipju tal-responsabilizzazzjoni liability ġi tibqa' hemm. Nixtieq nelabora naqriżiet fuq ir-rapport fuq ċertu temi oħra importanti fuq l-istrateġija ġenerali tal- ehm, tal-qafas ta' servizzi finanzjari Ewropej u dan jitlob l-implementazzjoni u l-adozzjoni ta' ċertu files importanti mir regolamentazzjoni ta' sekuritizzazzjoni kif ukoll proposta biex nemendaw il-CRR u il-Capital Union Markets Plan, Action Plan. U nixtieq nefassilza l-importanza li nsiri konna ftehim ġenerali fuq dawn il-ħafna riformi sabiex nassiguraw li kunem Eh, skrutinju demokratiku, responsabilizzazzjoni kif ukoll trasparenza. Ikun importanti wkoll li konna doza kbira ta' rida u determinazzjoni politika biex natu riżultati fuq dawn il-files mhux biss ċittadini tagħna iżda wkoll għall kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Punti ieħor importanti m'għandniex nippermettu li aħna ehm, niġu distratti minn dawn il-numru, dan il-numru kbir ta' files leġislativi, l-implementazzjoni hija importanti ħafna, anka kruċjali. Għanna bżon ta' leġislazzjoni b'monitoraġġ tajjeb. U dan għajjem punti importanti li kultant nibża li ninsewhom. Għana kif nistaw nużaw il-rizorsi tagħna hawnhekk fil-Parlament bl-aħjar mod sabiex nassiguraw li il-monitoraġġ tan-numru kbir ta' biċi ta' leġizlazzjon li aħna nadottaw jisiru kif suppost. Jina naħseb li huwa importanti għall-istaff tagħna fuq livell usa ta' istituzzjoni, mux bissa parlament, li inkonna il kapaċità li eh, namlu ġestjoni ta' dawn id-dossiers. U eh, verament Qed nistana bil ħer għal naħdem flimkien maħkom u servizzi tagħna fuq dan il sujġe fuq dan ir-rapport. Grazzi Beatrix Van Stork issa. Ja, fin Dank, Herr Grazie, Grazzi, Sur President. Mela, ħareċ l-ewwel rapport annwali fuq l-Unjoni Bankarja nix ningrazzjak ta' din l-opportunità sabiex nkun nistgħu aħna wkoll nirresqu proposti mill nista' nara mir-rapport ħajkun hemm bosta emendi imres għam ah, dan mhux ta' staġiba li żgur. Mela, dwar l-ewwel pilastru fil-fatt dak kif semmejt dan il-punt inti stess. Fir-rapport rajna evalwazzjoni pozittiva tar-rwol tas supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda ma nistax nifhem kif dan huwa minnu illa għaliex huwa proġett eh, kbir, enormi, biċċa xor kolossali illi inħolqot issa diffiċli tajt li issa bdiet taħdem ġmiela u m'hemmx problemi bi restrizzjonijiet kollha li semmejt, ma nistax nifhem kif dan huwa l-każ. Il-Ġermanja ma nafux bħala pajjiż famuż għal temp sabiħ u briju euforija, issa l-effiċenza u l-pragmatizmu iva marufin għalihom u il-Ġermanja domna 10 snin biex dan il-korp supervizorju beda jaħdem ħarir. U ma kenniex il-problemi u xkien l-ostakli kollha ta' lingwi differenti, kulturi differenti qegħdin niffaċċjaw f'dawn iċ-ċirkustanzi il-supervizjoni ta' dawn il ċirkostanzi daqs il-kostruzzjoni ta' torri ta' Babel ħatkun diffiċli. Ma nafx kemm din is-supervizjoni bankarja ħanaraw l-effettività ta' ħafkas ta' kriżi oħra fis-settur. L-ambit għandu lura mill-budget attwali issa qed nitorbu li ma jkunx hemm mill amministrattiv ulterjuri ħajkollok waħda jew l-oħra ma jistax ikollok it-tnejn li xekk il-font xkejken wisq biex jipprovdi l-garanziji kif jista' jkun illi ħanaraw friżar tal-kapital disponibbli u qed ngħidu il-fondi għandhom jinħarġu mill-ISM Iġifri għal darboħra, il-banek qed insalvawhom bil-flus tal-kontribwenti tat-taxxa. Donnu ma ħadniex it-talima. Donna tlifna il-konċett illi jista' jkollok banek li fallu ma jkunx hemm kontribwenti tat-taxxa li ħallsu għalihom. Għalfejn għandu jkollok fond ta' insolvenza xaġa li ma tarafx setturi oħrajn ma tarax il-garanziji statali għal settur tal-imprizi taħt it-tielet pilastru dan rajni ħillu fl-skambju opinjonijiet li kanna ma' Lord Hill. Dan huwa punt illi baqa jissemma anke taħt l-iskema ta' garanzija ta' depositu Bosta kelli maġermanizi semmew dan il-punt, ma nix bżon ta' skema ta' garanzija ta' depositu Ewropea, ma nix bżon motorizzazzjoni ta' riskju l-kontra għanna bżon, l-oppost. Għanna bżon trasparenza ta' riskju, rridu nkun għafu esattament riskju xinu ma' minn kawżom il-riski u minn se jkun responsabli għall-istess riski. Iċċaqliq ta' riskju nazzjonali lejn stati membri oħrajn qiegħed jippremja lil dawk l-stati membri jew l-istituzzjonijiet ta' kreditu illi ma mxewx b'mod ġust. Naħseb mhux diffiċli wisq illi ta' tinduna il-konsegwenzi sejrin ikunu mus se noħorġu mill-kriżi b'dan il-mod b'din l-imġieba ma nemnux il-Ġermanja il-mutualizzazzjoni hija direzzjoni mixtieqa. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal-rapport. Naħseb huwa rapport bilanċjat sejrin na ovvjament l-emendi tagħna. Nixtieq nibda l-ewwel netta punt ċkejken jiena tassew mistaġba meta nara li kunem min jiċħat l-eżistenza nifissa tal-euro u d-zona euro. Jgħidu li mandiġ bżon ta' istituzzjonijiet ikunu ikopru l-istati membri li jinsabu fija, ma jisux kollok munita wahda nija minnajr istituzzjonijiet. Punt jħu li wakem xejn ta' sorpriza bi jaġibni Il l ta' konfidenza li għandhom l-ċittadini fl-autoritajiet jina kontenta li supervizjoni ġiet trasferita fuq livell Ewropew. Ira għaliex nemmen illi dan ser isolvi kwalunkwe kompliċità li kunem mal-autoritajiet nazzjonali. Aħna ma frammentazzjoni tal-servizzi bebda motu maniera. U dan għana komplu nisqu fuqu din hija ir-raġuni prinċipali illi tinsaf l-isfond tal-SSM. Is-seta tal-SSM xini? Meta abbozzajna il test għal supervizjoni Ewropea mm, ma rridniex wis regoli bil-qoddim, naħseb tagħna għandna nkomplu nimxu b'dan il-mod, irridu nisqu fuq l-stabilità, irridu naraw anki il-mekkanizmi prudenzjarji. Għanna niskuraw illi il taħt ta' diskrezzjoni kunu emmek taħt it-telespont. punt Forsi nistgħu ngħidu ftit iktar bil twar ir-rabtiet ta' Trilak u l-FSB palma tiftakru l-SSM hija l-awtorità ta' supervizjoni illi għandu jkollha rwol globali għal stand forsi terp nitkellmu dwar ir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-livell dinji li lin minn dan naħseb aħna ħerqanin sabiex nkun nistgħu nagħmlu ħidma ulterjuri miegħek permezz ta' xi tiswijiet żgħar. Sur Damasi. Grazzi ħafna. Jiena qed nirrappreżenta L-partit tiegħi nixtieq ringrazzja ħafna Roberta ta' dan ir-rapport naħseb li qed importanza kbira lil banek ikunu jistgħu komplu javvanzaw mingħajr ma jimponu riskju għal stabilità finanzjarja u mingħajr ma jkun hemm ukoll pis anka fuq dawk li ħalsu it-taxxi anka din hija xi ħaġa importanti għal riforma bankarja u nixtieq li dan ħajkun rifless ħafna aħjar ukoll fir-rapport anka minnaħa tagħna minnaħa tal-Parlament dwar il-kontroll bankarju hemm żewġ punti punt 55 u l-punt 59 fil-verżjoni ġermaniża aħna qegħdin naraw li qegħdin ngħidu illi fil-fatt il-firda bejn ir-regolamentazzjoni u l-kontroll hawnhekk aħna għandna daqsxejn ta' xettiċiżmu dwar dak illi aħna qegħdin nitkellmu fuq il-konflitt ta' interess. U anka bħala eh, awtorità ta' kontroll aħna qegħdin naraw li hemm diġà anka konflitti fiħdan dan l autorita stens anka fiħdan il-Bank Ċentrali Ewropew aħna nixtieq nkunu nafu jekk nistgħux nikkummentaw daqsxejn iktar fir-rapport fil-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena naħseb illi etnħu gost illi dwar il-Bank Ċentrali Ewropew aħna eh, nkludejna dan il-punt iżda aħna esperjenzajna wkoll dan il-punt. Meta rġivin dawn id-dokumenti, dwar disponibilità tal-informazzjoni u kemm l-istituzzjoni ta' ikunu referuti b'mod preċiż jiena naħseb illi anke f'dak l għandu x'jaqsam il-xogħol tal-SSM aħna għandna fil-fatt biċċa xogħol importanti ħafna li aħna ma naqblux perfettament ma dak li aħna għandna fid-dokument. Aparti minn hekk naħsbu li huwa importanti ħafna illi qabel maħna ma ntejbu il-kwoti tal-kapital inkunu iktar attivi u namlu iktar enfazi fuq il-dividends. Din hija xi ħaġa li aħna forsi nistgħu nirreferu għalija fir-rapport. Parti minn hekk naħsbu li importanti illi jekk qed nitkellmu fuq flus mit-taxxi aħna jridu naraw li dan jintużaw tajjeb iżda dak li rridu nevitaw huwa li jkun hemm wisq kontroll u nejdu li, li ma jistax ikun fil-verità fil li il- dak li l-persuna tħalla 16 tinżam responsabli għal dan kollu, iżda dan huwa punt importanti li nxtaq tinsemmi grazzi. Thank you, Sven Giegold. Grazzi, Sor Sven Giegold. Għawannet, ringrazzjament li rapporter Jena nifhem l-ambizjoni tijak illi sejjest fil-rapport. Edin niftħu il-possibilità għal skambju ta' opinjonijiet differenti għal regolamentazzjoni bankarja, repetizzjoni tal kommenti li diġa saru u kommenti ġenerali anke dwar l-euro huma inutli. Aħna maħniex qed namlu xolna sew mhux qed nagħtu servizz kif suppost li ċittadini irridu inżommu l-istrutturi li nħolqu responsabbli għal snitom għal stant irridu nkunu ċerti bħala shadow u ukoll eżattament nifmu x'ġara u jiġru u x'in jiġri. Sa minn din l-aħħar sena irridu najdu illi hija milja importanti. Suċċess kbir. Il-ħidma illi rajna f'din l-aħħar sena u dan semma minn bosta kollegi diġà. Jekk naraw xi problemi li dawn ġew faċċjati, naħseb forsi jistgħu jissemgħu iżjed anke fir-rapport jista' tissemma t-tensjoni bejn ir-rwol ta' superviżur u ir-ruol speċifiku tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar il-Greċja kien hemm bosta punti fejn iż-żewġ ruoli ġew mħalta u mħawda il-Bank Ċentrali bħala parti mill-istituzzjonijiet kif din jistema issa u anki il-sinjali li taw l-istituzzjonijiet supervizuri lil Greċja u il-finanzjament kompla minkejja li dawn il-panek kienu insolventi jew qrib l-insolvenza. Għal dastant għal darbuħra rridu nifmu il-tensjoni anki bil-politika monetarja u il-potenzjal ta' konflitt ta' interess illi diġa sema minn Fabio. It-tini punt il-kwistjoni tal- konformità fil-fatt sissa memx gwida ċara f'termini anke ta' prinċipji anke bħala liġi għadna ma nafux eżattament ir-reġimi kollha qegħdin nippruvaw b'reġim wieħed nindirizzaw bank ċkejken illi huwa differenti minn modelli oħrajn nistgħu niffaċċjaw. Bad nagħmlu l-eżenzjonijiet. Hemm l-istess punt anki ta' trattament tal-standards globali ta' accounting fil-qafas ta' supervizjoni. Meta aħna għamen fassanna liġi, għadna il balek mandomx jiġu mbustati jużaw l-IFRS għaliex nafu il-problemi tal-reġim xinuna, iżda l-Bank ċentrali dan xort għamlu u jissokta jgħamlu fil rapporti illi jippubblikaw. Mod simili wkoll qegħdin joqorbu għall implementazzjoni tal-ana kredit dan il-reġistru illi s-sissa ħasma rixxilu jispiegali il-raġuni il għala u meħtieġ illi tiġbor samit punt għal kull kreditu tal fuq minn 25.000 euro ħadd ma jista' qisin ispjegazzjoni għalija. Sur President, ejn li jint. Kif nistgħu nħallu l-Bank Ċentrali Ewropew jieħu din id-deċiżjoni qabel ikonna taħdita ma' Sinjura Laħtim Striger. Fl-Unjoni Bankarja, fil-Grupp Bankarju, irridu jkollna din id-diskussjoni, ma jistax jkollna diskussjoni wara li publikar ir riżultat tagħhom. Jena naf il-segretarju Sekretarjat jgħet jiprofa iżda il-rizultati għadhom ma waslux, nasab supervizur għandu jarber anke riskju ta' ċaqliq ta' ċerta sistemi għal atturi oħrajn illi għaw barra mill-ambitu tal-Unjoni Bankarja għedin naraw kull ma jmur di għem iżjed imprizi li minħabba regolamentazzjoni, supervizjoni iżjed stretta jaħdu anki fid-dinja ta' shadow banking u naħseb illi għanna nafsu fuq l-BA kif ukoll fuq il-Bank Ċentrali Ewropew biex nifmu eżattament id-daqs ta' dan iċ-ċaqliq u naraw kif nistgħu nindirizzaw dan in-nuqqas ta' level playing field. L-aħħar punt hemm bosta problemi ta' implementazzjoni f'rigward l-Unjoni Bankarja intom semmejtu bosta u stant l-evalwazzjoni tiegħi tal-SRB jidik fi fat li daħaltu fi rapport Niftakar l-SRB suppost kallu jagħmel rapporta regolari l parlament war l-istat tal-iżviluppi, forsi sissa jina jidir li għadqas ma rajtu rapport. Issa, dwar il-backstop. Il-backstop illi f'każ ta' insolvenza minn tal-bank jitlob il-fondi tal-istati membri tal-membri l-oħrajn tal-Unjoni Bankarja biex jiprovdu l-finanzjament. U approċikliku dan u ma kienx fl-ambitu tal-regolament oriġinali l-negozja fuq il-Parlament Ewropew. L-aħħar punt qegħdin naraw anke problema fuq l-ġilazzjoni ta' livell 2 qed naraw dewmien u hemm problemi ta' implementazzjoni illi mhumiex tort tas-supervizur iżda tort ta' min jilleġisla b'mod partikolari il-Kommissjoni illi suppost edha twassal riżultati fuq dan il-livell għal stant l-implementazzjoni għandha tkun suġġett anke f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna jiena ħerqa' naħdem magħkom. Marco Valli. Grazzi Marco Valli, grazzi President, jina rajt bil-reqqa u interess il-rapport. Nista' ngħid li għandna opinjoni kompletament differenti għaliex nemnu illi din is-sistema li tfasslet din sistema unika, sistema bankarja hija waħda fraġli illi ma tistax tiggarantixxi stabilità f'rigward ta' xokkijiet kbar. Għaliex l-opinjoni tagħna bħalma diġa semmew kollegi mill gwar mill-Partit tal-Ħodor huwa importanti li ndaħlu prinċipju marbut ma' separazzjoni bankarja sabiex nkun nistgħu l-ewwel qabel kollox nisseparaw attività bankarja b'saħħitha minn waħda mhux stan sostenibbli illi tista' twassal għal xokkijiet sistemiċi anke fi rigward tas sistema bankarja meta inti ta' di argumentazzjoni tas settur bankarju neħtieġu nkunu iżjed diretti u nispjegaw fi iżjed dettal. L-Unjoni Bankarja fiex dirett li għan effiċenti, bħal per eżempju, mit-timing differenti għas supervizjoni unika u sistema ta' rizoluzzjoni unika, kif ukoll dawk li għaw taħt l-SSM u dawk li għaw taħt l-SRM. Anke brabta ma' riski differenti fir rigward ta' konflitt ta' interess possibbli. Il-nostra definizjoni ta' metodologija ċara bħal fil-rigward ta' revizjoni rajna kif ġew penalizzati panek illi użaw skemi bankari għal finanzjar tal-ekonomija reali fil-waqt li dawk li għandhom parti minnom riskju sistemiku prodotti mhux ma ġewx meqjusa, ma ġewx kalkulati. Mela l-Deutsche Bank illi edha titlef 0.1% tal-fondi tagħha għasek ikollok tlieta ma jkun biżejjed minn daw il-fondi għalihom mis-salvataġġ tal-banek taljani li saru din l-aħħar ġiema il-Banka Popolare Telemarke fos l-oħrajn hemm loti ta' fondi ta' riżoluzzjoni unika bankarja Ewropea minnaħa tas sistema bankarja Taljana l-ewwel tliet snin minn tmien snin. Dawn il-bakk huma il-1 fil-mija ta' depożiti bankarji Taljani xkejkna ħafna da star biex nispjegalkom kemm hija fraġli din is-sistema u kemm il-sistema tix tigarantixxi l-istabilità. Għandna bżonn ta' alternattivi ambizjużi, konkreti, li nibdew mis-separazzjoni u neutralizzar ta' sistema ta' shadow banking u back bessa ta' sew nkun nistgħu u sistema bankarja illi toffri ħarsi ġenwini għax inkella ħajkonna sistema fraġli u l-ewwel ċaqli kbir pal malajna fl-2009 kulħadd tibat il-konsegwenzi. Grazie. Thank you. Grazie um, Grazzi ħafna. Għanna l-provanx peress sissa. Grazie ħafna, Sir President, grazzi l-rapporter tal bdejt dan id-dibattitu jiena naħseb li huwa moment importanti ħafna dan il-kumitat. Ħalli nkunu nistgħu nanalizzaw is-sitwazzjoni li tinsab fiha bħalissa l-Unjoni Bankarja. U dejjem ngħidu l-istess affarijiet aħna hekk il-bżonn li narmonizzaw u naqsu id-differenzi bejn sistemi nazzjonali illi qegħdin ikunu ta' dannu għal possibilità li jkun hemm supervizjoni konġunta. Mela, fuq livell ġenerali f'dan is-suġġett hemm bżonn illi konna evalwazzjoni tal-impatt dwar il-valur miżjud ta' dak illi fil-fatt aħna diġà implementajna waqafna. U l-Ewropej irridu jkunu f'pożizzjoni tajba meta aħna nkunu Pożizzjoni li rridu niddiskutu dawn l-istess kondizzjonijiet fora internazzjonali. Aħna diġà tkellimna fuq ċertu idejat kwalitattivi importanti, però l-odda għandhom jintużaw ukoll anka fil-qasam tal-attivitajiet. ħafna minna tinsaqsu l nafusna jekk it-tilak tistax taħdem tajjeb f'termini ta' dak li aħna diġà implementajna. Ħalli intejbu l-kapaċitajiet ukoll ta' sistema finanzjarja tagħna ħalli nkunu nistgħu nimplementaw il-funzjonijiet ta' sistema. Issa dwar dak li għandna bħalissa fuq l-aġenda Naħseb li dan kollu ħajkun iktar effettiv sal-ewwel ta' jannar 2016. Hemm bżonn li nfakru l kulħadd dwar din id-data ta' skadenza. Aħna ċerti illi fil-fatt kollox jinsab taħt kontroll tajjeb li naxtiew nkun naf x'kienu qed jagħmlu gvernijiet. Issa dwar it-tielet pilastru naf illi hemm ħafna emendi li ħajoħorġu, però ma naħsibx illi dan ir-rapport għandu ikun qabel il-diskussjoni mal-Kommissjoni fuq il-proposta sa dwar it-tielet pilastru jiena naħseb li ħaġa importanti hija li niftakru li dan it-tielet pilastru huwa part integrali mill-Unjoni Bankarja. U aħna qegħdin naċċettaw ukoll li hemm bżonn li nkomplu nagħmlu follow-up u skont l-esperjenza li kellna fl-ewwel żewġ eh, fuq l-ewwel żewġ pilastri aħna rajna li jekk iktar mandumu iktar ħanispiċċaw f'konfużjoni, f'sitwazzjoni kaotika minn l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li x-xogħol nagħmlu ħissa f'waqtu ħalli navvanzaw kemm jista' jkun. Ġifieri nixtieq nikkonkludu fuq din il-proposta bl-intenzjoni li konna perjodu ta' skadenza ħalli id-dibattitu fuq it-tielet pilastru ikun konkluż b'suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, mhux qed ngħalli hemm iktar. ma li jixtiju tkellmu l-ewwel nett grazzi ħafna lill-kollegi għall-interventi tagħhom u l-kontribuzzjonijiet tagħhom jiena nistenna bil-ħirqa li nikkopera magħkom din proposta ta' kompromess jena nissa u ukoll fuq dak li qal Sven dak li qed wa huwa propju dak li jiena għandi l-intenzjoni nagħmel. Nappella lill membri kollha illi nkomplu niddiskutu żgur li konna l-okkażjonijiet li diskutu proposti konkreti leġislattivi ġifi ma ħsibx li huwa bżonju li dan l-eżerċizzju normali li aħna insemmaw l-opinjoni tagħna fuq dan ir-rapport għandna nagħmlu hawnhekk ukoll. Jiena naħseb li dan ir-rapport għandu jservi illi jżomna responsabbli għal din l-istruttura li aħna stabilixxejna. Naturalment ivem ħafna affarijiet nistgħu ngħidu hemm numru ta' punti li dwarhom ma stajx nitkellem iktar jiena milli għamilt. Iżda b'mod konkret nixtieq ngħid li dak li fil-fatt issemma huwa punt illi semmejt jiena fir-rapport qed nieħu gost li intom semmejtuh ukoll. Dan huwa punt li jorbot ukoll mal-punt li semma Sven Giegold dwar proporzjonalità, ġifieri kif nistgħu ntejbu dawn l-elementi ħalli niżguraw li jkun hemm ċertu pluralizmu fl-istess ħin naraw li jkun hemm kulħadd fuq l-istess livell li jkun hemm level playing field. Dan jorbot ukoll ma' kwistjoni oħra Is-survalli kritika r-rapport minħabba dan il-punt iżda jkolli ngħid li fil-paragrafu 21 semmejtina dan il-punt aħna din ngħidu li m'hemmx biżejjed kapaċità illi aħna nevalwaw ir-riskju tal-kreditu aħna qegħdin insemmu wkoll il-miżuri ta' livell numru tlieta u riżorsi oħrajn tas-suq ġifieri naqbel miegħek illi rridu ngħidu lill-SSM Iridu jkunu f'pożizzjoni illi janalizzaw dan kollu issa. Jekk dan għandux bżonn separazzjoni bankarja naħseb li din torbot ma' dibattitu li importanti ħafna. Però ma naħsibx illi din hija xi ħaġa importanti għal dan id-dossier. Din hija kwistjoni oħra ta' supervizjoni bankarja ġifiri ħarressa emendi dwar dan, pero naħseb li ma tantx jagħmel sens, speċjalment issa li għandna dan id-dossier leġislattiv illi naħlu l-ħin illi aħna niddiskutu fuq l-istess suġġett iżda f'rapport ta' inizjattiva propja. Jiena dwar l-edis naqbel ukoll ma' Provence Beres li qalet illi fl-opinjoni tiegħi forsi mhix l-opinjoni ta' kulħadd hija li dan il-mekkaniżmu huwa element importanti ħafna tal-Unjoni Bankarja. Wissa għanna proposta leġislattiva rridu naraw kif dan ħajkun implementat. U aħna diġa din namlu ħidma sirja fil-kontesta dan id-dibattitu għallu memx għalfej namlu xogħol doppju. Nixtieq ngħid lill-kollega stort li mhux jiena qed nivvinta l-proposta tal-backstop li għandha tmur lilin mill-proposta tal-5 biljuni. Il-fatt li l-Unjoni bankarja ħajkollha bżonn common backstop din mhix ħaġa li vvintajta jien Jiena sempliċiment fakkar dan kollu fir-rapport dwar l-Unjoni Bankarja minħabba li jiena naħseb illi tkun xi ħaġa idealista wis jekk aħna naħsbu li ma nistgħux li nistgħu nevitaw li nitkellmu fuq din il-ħaġa naħseb illi supervizjoni tajba tkun tajba ħafna jekk speċjalment ma jkollniex għalfejn nużaw, iżda importanti li konna dan il-common backstop u naħseb illi dan nistaw niżviluppaw daqsxejn iktar anka fuq il-livell de minimis, fuq il-livell tal-ISM. Issa fuq il-bridge financing naqbel mal-kritika dwar il-fatt li aħna naqblu illi jista' ikunem stejim illi dwar l istqarijiet li kienem fil-flikofin li l-alternativa tal jessem ħat tkun iktar effettiva ħalli aħna naraw li kunem finanzjament transitorju bridge financing ġifiri aħna edin naraw illi il-backstop mbagħad ħajn tuża biss jekk ħajkonna bżonn iktar finanzjament minn 55%. Iżda jien nixtieq ngħid li jekk effettilkom qabel Edniħu kost li nara li dak li għanna fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni jgħat jimxi fl-istess direzzjoni ta' dak li jgħat proponi. U jiena nibza illi l mota kif aħna edin niddefinixxu dan il mekanizmu ta' eh, bridge financing mhuwiex definit tajjeb biżejjed. U naħseb li din tista' tkun ta' xejta problema issa naħseb li din tista' tkun iktar inqas problema anzi f'dak li għandu x'jaqsam il-ftehim interistituzzjonali. Aħna naħsbu li malli jkollna l-implementazzjoni tal-BRD ħajkollna il-fond ta' riżoluzzjoni waħdini. U dwar dak li qalet Silvi Gulard naħseb li għamilt punt importanti ħafna naqbel iva l kwistjoni tal-frammentazzjoni b'mod speċifiku wkoll huwa importanti ħafna u dan huwa punt li rridu niżviluppaw iktar u bla dubju hemm ċertu elementi verament importanti dwar il-fatt li rridu nelbu il-punti ta' fermentazzjoni rridu ġifiri nelbu din il-fir dawn l-affarijiet li għadin jifirduna minn u jbeduna minn ma' xurxin f'termini ta' situazzjonijiet u sistemi jizda naħseb li hemm bilanċ tajjeb bejn ir-regoli u d-diskrezzjoni. Awtorità ta' supervizjoni tistax taħdem mod awtomatiku skont ir-regoli biss, jiena naħseb li dan huwa element fil-fatt ta' supervizjoni li nista' jittejjeb. Issa, dwar il-kummenti ġenerali, jiena nixtieq infakkar kumment ta' Silvestok li qal li aħna domna xar snin sabiex ikonna supervizjoni effiċenti u l-fatt li aħna kellna riżultati daqshekk pożittivi f'sena naħseb illi fil-fatt iwassumna sabiex nagħmlu valutazzjoni pożittiva ħafna naf illi din mhijiex xi ħaġa perfetta, il sistema kif inhi. Iżda napprezza il-riżultati pożittivi u qed nidentifikaw numru ta' elementi li dwarhom nistgħu ntejbu daqsxejn iktar Is-sistema jiena ħanħares mill replane dawn l-emendi u nittama li ħankunu nistaw nikoperaw bejnietna ħalli konna ftejim iktar wisa fuq dan kemm jista' jkun malajr. Issa dwar it-tila naħseb illi fil-fatt dan huwa punti li semmit Silvi aħna nixtiequ nitkellmu dwar dan, però naħseb li importanti illi nitkellmu fuq dan l-element u punt xejn komplikat illi aħna nindirizzaw dan l-element naw kif din koordinazzjoni ħad tkun permessa kif ħad tkun definita fil-kuntest ta' dan il-ftehim jiena naqbel li rridu nagħmlu dan bħala prerogattiva lina meta naslu l-implementazzjoni. Ġifieri naħseb nista' intem id-diskors tiegħi hekk. ringrazzjakom il-kol tal-kummenti tagħkom qed nistenna bil-ħerqa illi nirċivi punti minna ħatakom u l-emendi tistaw tibatu l-emendi sal-10 ta' Deċembru niddiskutu l-emendi fil-11 ta' Deċembru mbagħad aħna naraw nistgħu nifutaw ukoll fil-plenarja ta' Marzu jekk nkun nistgħu nanticipaw votazzjoni jkun aħjar. Mela, nirringrazzjakom issa ngħaddu għal punt li jmiss fil aġenda Ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għanna l-Sur Marjas li huwa rapporter nħalli fidejk. Grazzi ħafna, Sur President. Illum aħna ħanitkellmu fuq l-emendi illi tress u l-ewwel nishtun nixtieq ħafna lill-Shadow Rapporteurs kif ukoll l-Segretarjat Grazzi wkoll l kollegi l-oħra illi enuna nil-u kompromess permezz ta' dawn l-emendi minħabba li tresquli 283 l-emenda kellna tlet laqat diġa ma' Shadow Reporters, ma' segretarju daw kidni u man karigarti li għatuna Parиж u aħna qed orbu sabiex nilqu ftejn fuq 80% ta' dawn l-emendi għanna 17 l-emenda ta' kompromess. Minn dawn l-emendi ta' kompromess nistanejt li tlieta jew erba' minnhom huma daqsxejn problematiċi u nixtieq li nisma' l-opinjoni ta' xadow rapporters fuq dawn il-kwistjonijiet. hemm seba' paragrafi li aħna rridu nippruvaw nipplimentaw jiena naħseb li fuq il-premessi bi wieħed u ieħor bilna. Dan tana tana l-opportunità irri nippruvaw nifinalizzaw test u nippruvaw niddiskutuh test li jista' jqisu kol il-pozizjoni tal-kollegi jena nishtiq ngħid li skont din l-aħħar proposta li rċevejt jiena xtaqt illi nżommu ma' timetable u ngħidu li r-rapport għandu għanna nivutaw fuq u sa l-aħħar ta' Deċembru 2015 għalhekk jiena rissaq dan fuqtu sur Draghi nixtieq ngħidlu illi għalinna għanzi il-diskont l-agenda tijow il-diskussjoni kalla sir fil-frar tas sena d-dila jġifiri ħana diskutina fl-imkien ma' Reporters u bilna illi ma' nivitawx għada fuq l-emendi zden li posponu sal-darba li jmiss. Id-dati, Sir President, u ma' tnejn fil-fatt. L-ewwel data hija 11 ta' Jannar 2016 u jiena smajt minn tiegħek illi ħajkonna laqa f'11 11 ta' Jannar ħan niddiskutu wkoll ir-rapport li kien ippreżentat id-data l-oħra jekk il-koordinaturi ma jaqblux ħajkollha tkun fis-7 ta' Diċembru. Allura dan ifisser illi ħajkonna namlu sforzi koordinati ħallibek nivvutaw il-ġimgħa d-dieħla. Iżda madana kollu l-punti ewlenin ta' dan ir-rapport diġà diskutin l-aħħar darba ħan ftit minnhom biss. Mela, l-politika tal austerita naħseb illi hija xi ħaġa ovvja l-politika tal austerita kienu ta' dannu għal kriżi ma' enux ma' solvewx il-kriżi ewlenija u laqas il-kriżi tal-qad jew il-kriżi tad-dejn, speċjalment f'pajjiż bħal Greċja fejn is-sitwazzjoni tad-dejn mhijiex sostenibbli. Issa t tieni kwistjoni għax nistgħu nagħmlu aħna ħalli ikonna Ir-revizjon tar-regolament 72 tas sena 2015 latina l-opportunità li naraw għalfejn id-dejn la daqshekk fuq dawn il-livelli u kif aħna wasalna f'din is-sitwazzjoni f'ċertu stati membri. It-tielet punt li aħna diskutejna nixtieq nisma' minna naħa tal-kollegi l-ewwel hija jekk għandu xi jkun hemm xi tip ta' follow-up dwar il-deċizjoni tiħdem il-Parlament Ewropew fi frar tas sena 2014 dwar it-Trojka illi tikkonċerna wkoll il-Bank Ċentrali Ewropew. Hemm kwistjoni oħra hekk qed insemmu fir-rapport li aħna nixtiequ illi naraw l-funzjonament tal-Bank Ċentrali Ewropew ikun skont id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Aħna nixtiequ li jkun hemm iktar trasparenza fil-kuntest tad-deċiżjoni. Aħna nixtiequ li jkollna responsabilità demokratika u fil-fatt jiena diġà semmejt dan kollu. E kif qal is-Sur Draghi wkoll dwar kwistjoni tal-likwidità naħseb li aħna kellna dialogu importanti ħafna mal-kollegi l-oħrajn. Ir-rapport semma wkoll Il-programm ta' xiri tal-assi, l-Asset Purchase Program li huwa tentativ minn ħat tal-Bank Ċentrali Ewropew li jnaqqas ir-rata tal-inflazzjoni għal 2 Imma ta' kif din taħdem fil-kontest tal-ekonomija, l-mod ta' kif l-kumpaniji żgħar ta' medju nistgħu insibu fondi għal-jom u anka il-differenza bejn il-kumpaniji u l-fondi li nistaw nirċivu. Jiena fil-fat provajt inkludi l-punti tal-kollegi u għaparti minnek jiena nishti illi nerġanajt xnaħseb fuq l-opinjonijiet tal-kollegi. Eh, is seba ta' Deċembru hija l-unika data possibbli biex inkunu nistgħu niddiskutu rapport mal-President Sur Draghi naħseb li kulħadd irida di. U naħseb li jintom konxi li dan huwa il-fatt għalhekk hemm bżonn li issa eh, nippruvaw namlu eh, hekk Ek, ġifir naqblu fuq din id-data, ma forsi ħjar nivutaw fuq id-data iżjed tard. Mela, L-Onorevoli Van Dekke Levelare. Grazzi, Sur President, l net nishtiq, nirringrazzi rapporteur u l-kollega, eh, shadow rapporter, għatfiċija ta' kompromess bejn dawn il-pozizjoni differenti. Jena naħseb li huwa importanti li nkomplu mxin f'dan l-ispirtu kostruttiv u naqblu fuq kompromessi li jistaw jiġu appoġġati minn maġġoranzi differenti u għabbis jek ikun hemm appoġġ wiesa' l-Unjoni Ewropea tista' issemma l-pożizzjoni tagħha fuq li tibi b'suċċess. Ħafna kumpaniji huma mixi fid-direzzjoni tajba jiena kuntent bil eh, l-opinjoni blanċati qed isiru fuq l-istat tal-ekonomija, l-ekonomija tal-Unjoni tal-Istat tal-Unjoni u illum qed opera aktar mod ġenerali. Inta tfadal ħafna x'insir fuq il-kompromessi li diskutu il- konsolidazzjoni u riformi neċessarji f'ħafna stati u anka dak li għandu x'jaqsam ir-rwol tal-ECB u Trojka għad hemm bżonn li nimxu il-qudiem f'daw il-laqat ta' shadow. Iżda jiena għadni konvint li b'din l-attitudni kostruttiva għandu jkun possibbli li nsibu kompromessi bilanċati li staw jiġu appoġġati minn maġranzi kbar. Jiena naqbel ma' suġġeriment tar rapporter li nivvotaw iżjed tard, Iżda nistenna bil ħer għalli x-xogħol in nifinalizzaw kemm jista' jkun malajr, grazzi. Grazzi ħafna sa Kostas Mavridas. Grazzi ħafna Sur President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter l-Onorevoli Marjas għal rapport ta' kwalità li fassal sissa, kif ukoll nixtieq nirringrazzja għall isforzi li għamil biex jilqa' kompromessi u dan japplika wkoll għal kollegi tiegħi u għal segretarjat Kważi wasalna, imma għadna ma wasalniex. Kważi. Pala l-essendi aħna qegħdin nikkonsidraw xi kwistjonijiet importanti li nista' insemmijom fuq fuq. L-ewwel ekki fil e kif il-Kummissjoni Ewropea publikat il-proposta tagħha fuq il-Single Deposit Guarantee Scheme il-ġimgħa li għaddiet hemm bżonn insemmuh fir-rapport l-SND ilu jinsisti fuq dan il-punt għalhekk hemm bżonn li nimxu l qudiem kemm jista' jkun malajr blajb ta' dewmien biex nikkompletaw l-Unjoni Bankarja bħalma ġie diskuss anka qabel mekanizmu wieħed li garantixxi d-depositi bankarja li xemżon nemfasistaw fuq l-importanza ta' dan. Tieni punt, dwar il-kompromess. Il-kompromess fuq l distak eżistenti bejn ir-rati finanza finanzjar li għanatu l-SMEs. We consider it very important. U dawk li nataw il-kumpanji ikbar. Hemm bżonn li konna referenza fuq il-bżonn li promovu l-ekonomija soċjali billi nagħmlu differenza fl-ambjent regolatorju bejn dak li jsir għal profitt fil-waqt li dawk li huma istituzzjonijiet mhux għal profitt u dan jista' jnaqqas distak eżistenti u fil-fatt ressa il-punt tiegħi mod ċar fid-diskussjonijiet u nixtieq insemmi li jiena għada għan organizza avveniment intom il-koll mistednin fuq din il-kwistjoni partikolari fl-erba' ta' warnu senar għada. Ġviri fuq l-ambjent regolatorju għal dak li huma entitajiet li għamlu l-profett u dawk li le. Issa dwar non-performance loans, aħna nemnu li huwa importanti ħafna, din kwistjoni importanti ħafna għaliex għatem problema kbira fl-Unjoni U skont il-Bank Dinji, 10 stati membri tal-Unjoni Ewropea u 6 ta' zona euro għandhom rati ta' non-performing loans meta qabla ma' e, self iħor ta' aktar minn 10% u l-ola rata hija ta' 45% dan huwa mekkaniżmu responsabbli biex solvi dawn il-non-performing loans irrid jiġi stabilit f'dawk il-pajjiżi problematiċi bħal Ċipru bħalma kien l-każ fi Spanja u l-Irlanda biex din il-problema tiġi trattata b'mod effettiv. Aħna nemnu li dawn l-emendi jridu jiġu appoġġati u huwa essenzjali li dawn jiġu inklużi fir-rapport. Fl-aħarnet aħna nemnu m'għandix għalfejn ngħid ħafna fuq dan. Hija pożizzjoni qawwija tal-SND li politika ta' awsterità mhumiex id-soluzzjoni għal dawk l-istati membri li għandhom eh, pis ta' dejn kbir u biex jagħmlu ristrutturar ta' dejn. Issa fuq l-iskadenza l-kalendarju iva naqblu u niddiskutuha iżjed tard ma naħseb li eh, fl-istess direzzjoni. Grazzi, Sur President. Grazzi, sa' Silvi Gular. Grazzi ħafna, Sur President. U grazzi wkoll rapporter għal ħidma li għamel Jena naħseb li hemm bżonn li nżommu xi affarijiet moħħna. Jina naħseb li ħajna xienna. Anka jekk ħajkonna niposponu il-vot ma semmejt inti, imma jina naħseb li jemżon naħsbu ftit dwar il-fat li dan huwa rapport fuq istituzzjoni oħra u istituzzjoni importanti li CB li hija responsabbli għal eh, politika monetarja. Għalhekk hemm bżonn li dan kollu nżommuh f'moħħna u aħna għanna nkunu f'pożizzjoni li nesprimu dak li naħsbu b'ċertu indipendenza iżda fl-istess ħin hemm bżonn li neħu kompromess bejn il-gruppi għaliex dan huwa rapport minn istituzzjoni fuq istituzzjoni. Waħna fil-passatu rejna li aħna kapaċi nagħmlu kompromess u naħseb taħajr nexxinna iżda xorta waħda naħseb li hemm bżonn nifukaw fuq il-punti essenzjali tar-rapport u mhux ehm, niġu distratti minn punti oħra. U l-Parlament huwa verament saħtu fuq dan it-tip ta' rapport u nistgħu nadottaw direzzjoni li tirrifletti l-konsensus wiesa palma issemma mill-kollega tagħna mill-PPE. U dan forsi jista' jwassal sabiex in-nies jimmoderaw xi ftit dak li eh, forsi jkollhom f'moħħhom. U nixtieq ngħid ukoll li hemm bżonn nżommu f'moħħna dak li qegħdin nagħmlu u din hija kwistjoni tar-relazzjonijiet tagħna mal-BCE u aktar ma nkunu maquda, aktar ma nkunu kredibbli, iżjed ma nsaħħu il-Parlament. Dan mhux eżerċizzju li ħajwassal biex nirranġaw il-kontijiet jew nirriflettu l-pożizzjoni tal-minoranzi. Grazzi. Matt Carty, Um, Chair, and thanks to the rapporteur and the shadows for all their work and Grazzi Sur President, grazzi l rapporteur u l-shadows għahidma taħħom u nishtiq nirkonoxi li Ir-rapporter verament prova jilħaq konsens ġenerali kemm jista' jkun. Sfortunatament meta titratta rapport li għandu x'jaqsam mal-Bank Ċentrali Ewropew, il-kompromessi politiċi ħafna drabi jkunu diffiċli ħafna jintlaħqu għaliex xuħut minna għanna opinjonijiet fundamentalment differenti dwar ir-rwol tal-BCE fl-ekonomiji domestiċi u dan fuq periodu ta' snin. Forsi smajtuni nsemmi kemm il-darba f'din il-Kamra. Il-kwistjoniet li għandi jien fuq l-istruttura u il-problemi teknokratiċi li definixxu l-ECB. Il-rapport irid jinkludi mod konstruttiv li il-growth rates f'xi każijiet huma moħbija minħabba Eh, l-impatt ta' multinazzjonali barranin u li proporzjoni sostanzjali ta' tkabbir e, fċertu stati membri huwa ġej minn eh, servizzi finanzjari ta' taxxa baxxa li ma jaffettwawx mod pożittiv l-ekonomija. Rajt ukoll kompromess fuq il-premessa F, F il-easing għawek din mish fil-fat problematika, anzi tista' tintuża b'mod progressiv u jekk tintuża b'dan il-mod tista' tkun utli u tgħin l-ekonomija reali. Iżda ovvjament dan isir biss meta jkun hemm rida politika biżejjed biex dan isir. U naf li hemm ħafna tħassib dwar dawn il-kompromessi partikolari u għalkemm jiena nrikonoxxi li rapporter u oħrajn kienu verament attenti biex jipruvaw jassiguraw li kunem eh, ftejim joqbil wisa kemm jista' jkun għatem ħafna punti li għana ħoss li jemżon indirizzawhom. Grazzi. Grazzi sa Ernest Urtason. Iva, grazzi ħafna l ewwel net nixtieq nirringrazzja l sur Marija sal dan ir-rapport. Nixtieq nibda billi ngħid li nixtieq nafza fi sens li ebżon nevitaw li din id-darba nagħmlu rapport tas-soltu. Ikun zbal, partikolarment fi dawl ta' dak li ġara fl-aħħar sena għal dak li huwa l-Bank Ċentrali Ewropew. Kwistjonijiet kollha li kellha tikkorreġi l-qorti tal-ġustizzja, s-sitwazzjoni fil greċa li Eh, nħareġ rapport pratikament ta' rutina. Huwa importanti hemm ċertu elementi li bil-fors irridu jkunu fir-rapport, nixtieq nirringrazzja l-Sur Marija li ħafna minn daw kienu diġà inklużi fir-rapport. Imma dak li nixtieq nistidinkom li tagħmlu issa u nagħmlu l-ikbar sforz u intom tistgħu sserħu fuq l-appoġġ tal-grupp tiegħi sabiex dawn il-kwistjonijiet ma jiġux imdajfa bħalma qed jippretendi ovvjament il-Kunsill eh, tal-Bank tal-Ċentrali Ewropew u aħna hemm ċertu elementi li jridu jibqgħu hemm pereżempju għaċar li għandna problema ta' qafas legali fil-tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew. U ħafna mid-diskussjonijiet li konna f'din is-sala anka s-sur Draghi stess tinduna li ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Kunsill ta' Gvernanza tal-Bank huma diskussjoni tagħhom, ġri deċiżjonijiet differenti ħafna ehm, li f f'sitwazzjonijiet li huma l-istess. ġviri din hija kwistjoni xi tiġi solvuta wkoll hemm bżonn ta' referenza għal dak li qed jiġri fil-Greċja. Il-paragrafu 25 sa finasin huwa għalija huwa wieħed essenzjali. Jekk aħna mhux ħanamlu referenza għal dak li qed jiġi fil-Greċja mela ma nafx qed nagħmlu hawn, dak li ġara fil-bank fil-Greċja bħalissa qed għajem dubji dwar kwistjonijiet fundamentali li jrid fuqom fuqhom il-BCE. Ikun eh, żball kbir jekk nabżu dan il-paragrafu. Kwistjonijiet li u koll rridu nsemmuhom ħafna bid-deċiżjonijiet li ttieħdu eh, brafta mal-Greċċa pratikament kienu koordinati mal-laqat u deċiżjonijiet li ttieħdu fil-qafas tal-grupp tal-Euro. U fejna l-indipendenza? Fej kienet l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew f'sitwazzjoni bħal din? Dawn huma kollha punti li fuqhom il-Parlament irrid jitkellem. Xi kwistjonijiet li jiena naħseb li huma essenzjali l-ewwel net aħna diġà Semmejna li kienet idea ħażina ħafna li npoġġu l-SSM taħt il-Bank Ċentrali Ewropew għax u għacċaru dan li ġara fl-ħar xhur li dan joħloq konfuzjoni bejn dak li tikun is-supervizur u dak li wetta il-politika monetarja u din hija sitwazzjoni impossibbli u jiena nemmen li huwa importanti li nissemmu dan fil-Greċja, Ċipru, din hija xi ħaġa li ġrat kemm il-darba. U fl-ħarnet brabta mal-miżuri mhux konvenzjonali tal-politika monetarja, iva naħseb li għaddin ħaġa tajba u anka il-rapport semmi dan, hemm bżonn dawn il-miżuri mhux konvenzjonali jintużaw, imma rridu nsemmu ir-riski li jeżistu. Jista' jkun hemm diżugwaljanza jekk din issir fuq medda twila ta' żmien, pereżempju dawn huma kollha elementi rridu jissemmew. Ħanaqafaw dawn huma xi punti xi punti li xtaqt. Inqajjem Ma specialment il-messaċ li mannix nfasslu rapport ta' rutina dinija sena eccezjonali hemm bżonn insemmu ċertu affarijiet u jina nixtieq ngħid proset lil Sur Marija sun newguralu li komplu bil-ħidma. Tajba ħafna li beda, grazzi. Thank you, Marco Valli. Grazzi ħafna sa Marco Valli. Iva, grazzi Sur President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter notice. Għax kien verament diffiċli li jinnegozja fuq suġġett diffiċli bħal dan tal-BCE. Kwalunkwe eh, rapport jiprezentanna ideoloġiji differenti f'qafas ekonomiku, ġifri huwa verament diffiċli nsibu kompromessi. U meta jinstabu ħafna drabi ma jikkontentawx il-kulħadd kompletament għalek fil ġorġol rapport ħajkun hemm punti dwar l-economic governance, il-pakket kollu kemmu ta' riformi strutturali, FC Capital Markets Union, ovvjament aħna maħniġ daqseg pozittivi fuqa, għalix fil-kompromessi li saru kienem enfasi fuq eh, pozizjoni politiċi li morru kontra ħafna tagħna. Issa xorta waħda hemm xi punt interessanti ħafna nistgħu nappoġġawhom, nieħdu bħala punta tluq il-fatt li l-miżuri riċenti ta' politika straordinarja tal-BCE ma kienx bizzejiet u fil-rapport insibu dan il-punt, għaliex dan ma jajnix biex insolvu l-problema tal-kreditu jew tal-ekonomija reali. Forsi nixxilhom isolvu l-problemi ta' xi banek imma bat naraw. E, Il-kompromess li jagħti kritika tajba għas-sistema tal-euro hija tajba ħafna, u dan jagħmel referenza għal fatt li il-fisk fiskali u l-politika ta' austerita waslet għall istaġnar u reċessjoni. Kif ukoll il-paragrafi fuq trasparenza daw ukoll kienu tajbin biex ikun hemm eh, reġim aktar demokratiku, partikolarment eh, għal dak li huwa ir-rwol tal-BCE e, biċef eh, fil-fihdan it-trojka. Aħna rajna fil-kas tal-Greċja, per eżempju, li kien hemm sitwazzjonijiet li kien tajjeb nikkummentaw fuqhom fiħdan dan ir-rapport Iġbiri hemm kwistjonijiet aktar wisa ta' natura politika li hija verament diffiċli li nħu kompromess, hemm ħafna affarijiet li ma naqblux magħhom imma mbagħad ħafna punti oħra li nilħu ftejn fuqhom naqblu magħhom għaliex eh, semmew ċertu kwistjonijiet li s'issa ma ġewx indirizzati f'rapport bħal dan. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Għanman Saħħar kellim, grazzi Sur President. Kollegi, nixtieq nifraħ l-rapporter u nirringrazzjah u nawguralu l isbaħ xewqat għal dak li ġej. Għaliex ħatkun ta' sfida ħajkun eżerċizzjonali diffiċli. il-krizi ta' migrazzjoni, il-kwistjoni kollha li rridu nindirizzaw. U issa f'ċertu laqat qed jgħidulna li ċertu gruppi mhux qed ikunu kostruttivi. Dan għaliex dawn il-gruppi għandhom opinjoni differenza ma dan ma jfissirx li maħniex qed inkunu kostruttivi. U aħna naħsbu li rapport mhux qed imur lil in biżejjed. u l-gruppi ma jridu jisimaw xej fuq emendi li eh, jindikaw il-rol negativ tal-bank u il-fat li l-BCE Eh, qabes il-mandat tiegħu. U 83 eh, persuna jgħidu li ma tistax tista' tinjora realtà ma tistax tinjora il dak li joħroġ milli jekk inti tinjora realtà. U hemm ħafna nista' qalu li hemm bżonn neħilsu mill-euro. Qed isiru emendi kritiċi li saru mill-EFTD u l-INF e li n-nis ma rridu għomx rapport U għalek jena naħseb li għal din raġuni ma nistawx nappoġġaw il rapport Iżda nittama li nkunu nistaw naqarbu il-pozizjonijiet tagħna. Grazzi. Thank you, Rapporteur. Grazzi, Sir Rapporteur. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishtiq nirringrazzja li Shadow rapporters u nishtiq najt l-ewwel net li hemm ftim dwar il-mod ta' kif jinkiteb, kif nu miktub il-rapport, il-kapitli differenti Il-ħaġa l-oħra hija li aħna l-koll irridu naslu għal kunsens sabiex inkunu nistgħu nivvutaw fuq ir-rapport mill-Pala Parlament Ewropew kif ukoll sabiex inkunu nistgħu nivvutaw maġġoranza kbira. Dan għaliex huwa rapport li qed jagħti sentenza fuq kif jaħdem il-Bank Ċentrali Ewropew u dawn waqt perjodu li kien verament diffiċli, kien hemm il-kwistjoni tal-Greċja, ma mhux biss kien hemm kwistjonijiet oħra li kienu importanti ħafna l-bank. Għalhekk aħna naħsbu li l-Parlament Ewropew irid jieħu pożizzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet għaliex mhux possibbli li jkollna rapporti ieħor ta' rutina mingħajr ma nitkellmu dwar kwistjonijiet importanti tal-2014 għalek għanna il-paragrafu 25 li semmi il-mod ta' kif jaħdem li sibi l-Greċa smajt l-opinjoniet ta' shadow rapporteurs ma' uxinu l-kas l-opinjoni tiegħi hemm bżonn li jinsemmu dawn l-affarijiet. Ovvjament aħna nippruvaw naslu għal maġġoranza oħra li tappoġġa dan ir-rapport sabiex inkunu nistgħu nibatu dan il-messaġġ lill-ECB speċjalment għal dawk il-kwistjonijiet ta' gvernanza ekonomika jew kella kwistjonijiet dwar ir-relazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew mal-Parlament Ewropew, il-responsabilità demokratika li hemm bżonn. Nix ngħid ukoll li f'din il-Kamra stess ftit ġranet ilu Sur Draghi semma b'mod speċi tur relazzjonijiet tal-Parlament Ewropew mal-BCE u l-fatt li u jiġi għaw f'din il-Kamra sabiex jinformana imma mhux biss għax ikoll li qis l-opinjonijiet tal-MPs Ovvjament, hemm xi punti li rridu narawhom, ir-rwol ta' trojka, ir-rwol tal-BCE feħdan it-trojka, e, il-possibilità ta' konflitt ta' interess, għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew fl-istess ħin huwa l-awtorità monetarja u wkoll l-awtorità supervizorja. Dawn huma kwistjonijiet li jridu jissemmew fir-rapport. U fl-ewwel abbozz tiegħi ta' dan ir-rapport jiena semmejt dawn il-punti mod ċar Ovvjament lan tiegħi kien sabiex naslu għal xi pożizzjoni komuni permezz ta' diskussjoni. Ovvjament mhux faċli dan għax hemm ideoloġiji differenti, pożizzjonijiet differenti. U x'inhu l-każ aħna ħanippruvaw noħorġu b'xi kompromessi, palma għallu kollegi, u ħan provaw nsemmu kol non-performing loans għaliex dawn huma kwistjoni importanti ħafna fil-Greċja, f'ċipru, f'pajjiżi oħra. Irridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Mhuwiex possibbli li nies jitilfu id-djar tagħhom. Mbagħad dawn jinbijaw. Għalhekk irridu naraw fuq dawn il-kwistjonijiet u jina ovvjament dejjem għad dispożizzjoni tal-kollegi. Issa Sur President fuq il-skadenza fuq il-kalendarju. Ta' fena fjena hemm deċiżjoni tal-koordinaturi li ma jkunx hemm il-vot fil-11 ta' jannar. U dan kej l-fatt li ħajkonna laqada dakinhar. Jekk aħna rridu n-diskutu u nivvutaw fuq ir-rapport fi frar skont l-iskadenza, hemm xi kwistjonijiet li nixtieq insemmi u nistgħu niddiskutu dan wara laqa. Possibilità hija li konna il-vot fil-11 ta' jannar, tini possibilità hija li il-votazzjoni sir fis-7 ta' Deċembru. Naħseb nistgħu ħalluha miftuħa lissa u niddiskutu għamijak wara laqa u inqisu wkoll eh, xirridu jgħidu jew x'għandu xi jgħidu l-koordinaturi. Mela biex nagħlaq, jekk aħna nivvotaw fis-7 ta' Deċembru, dan ifisser li verament ħajkonna naħdmu eh, bla għal din il-ġimma ma' Shadow Rapporters sabiex nkun nistgħu noħorġu bil-lista tal-voti sal-ħamis wara nofsinhar għalhekk nixtieq nitlobkom sabiex tqisu il-possibilità eh, li il-votazzjoni sir fih jannar. Iva, sfortunatament hemm deċiżjoni ċara tal-koordinaturi li ma ma tippermettilniex nivvutaw f'11 11 jannar. Din hija regola ġenerali ma nistax nbidluwa. Għalhekk Iva fil-fatt palma edna anka fl-aħħar laqa tal-koordinaturi li kien hemm posponiment ta' ġimgħa. Ma ma jistax ikun hemm eh, posponiment itwal minn ġimgħa Dan huwa rapport tal-2014 u nispiċaw nivvotaw fuq fl-2016 u din hija l-unika data meta nistgħu niddiskutu ma' Sur Draghi fuq u naħseb kulħadd jaf kemm huwa importanti għar-rapport għalhekk bil-forsi rridu nagħmluha fil-7 ta' Deċembru naħseb li ħajkun possibli, teknikament, teknikament, politikament. Mela, id-data tal-votazzjoni ħassir fis seba ta' Diċembru. Grazzi ħafna. Naddi il-Presidenza issa lil Marcus Ferber. Grazzi kollega fadlina żewġ punti fuq l-aġenda illi rridu ntemmu f'25 minuta. Sakemm l-interpreti ma jogħġobhomx jibqgħu iktar wara l-ħin mistenni. Naddu mikrofonu l-rapporter Sur Soru, grazzi President. Nipprova nagħtu. Għalli il-ħin jgħat jafa san il-Pazzaljan. Mela għaddin nitkellmu dwar Digital Single Market. Il-kalimi tlef il-mikrofonu. Mela, parir tal-Kommissjoni dan huwa wieħed mill-iktar punt importanti minn l-proposta tal-Kommissjoni għal dawn ħames snin. TSM jizgura li anke fis-settur diġitali sa fl-aħħar naslu għal suq waħdieni. Illum għandna suq waħdieni għal prodotti għal dak li nipproduċu nixtru nbijaw. Iżda fadlinna x'naqtfu għal dawk il-prodotti li l-iktar faċli ċaqla li mhumiex prodotti fiżiċi dawk li tista' taqsam tbieħ u tixtri tawk digitali u dan sarraf anki eh, f'dew min għal eh, mod ta' kif nitrattaw il-problemi hawnhekk fl-istituzzjonijiet. il komitati itre u imko jihdu sebdan dan il-sujġett iżdaħna u koll ta' din kaparidu natu l-opinjoni tagħna li xtor otma kompetizzjoni l-livell ta' impik u tkabbir in ġenerali. Kien hemm bosta diskussjonijiet ta' orientament fil-ħidma li saret ma' Shadow Reporters u nemmen li wasalna un numru tajjeb ta' kompromessi illi nittama illi għada jisajt laħaq bil fuq maġġoranza wiesa minn kija li xieħut mill-punti u bosta punti għadhom ma u stanz ta' bil punti li forsi xon nisħu fuq kem xejn iżjed pal possibilità ta' promozzjoni ola il-kummerċ permezz ta' teknoloġija digitali tal-prodotti kulturali tres u 124 emenda emendi importanti illi nistaw nagħtu taqsira tagħhom forsi nqashom f'kapitli pereżempju tkabbir ekonomiku, żieda ta' tkabbir huwa ovvju kif l-ekonomija nbidlet f'dawn l-aħħar snin, kif l-ekonomija diġitali kibret b'mod maġġel u b'saħħtu industri ġodda nbdew sistemi ġodda ġew formati u ċerta imprizi il-ħu l-ħu anke minħabba kapitalizzazzjoni, profet. Il-qoċċata ta' suqdinji il-Kommissjoni ta' testima li transizjoni digitali tal-ekonomija Ewropea u ta' soċjetà Ewropea tista' twassal benefiċċji ta' 415 biljun euro fis-sena, somma kbira ferm u toħloq 3.8 miljon impjeg ġdid fis-sena. Impjegi tajbin. Dejjema għal medda twila illi ma jortux bess is-settur tal-innovazzjoni dawk ta' startups issa anke ċaqliq diġitali tas settur tal-manifattura tradizzjonali it-tranzizzjoni lejn l-industrija 4.0. Fl-istess waqt ħaqna u ċertu kompromessi komplu jinsistu fuq il-bżonn ta' żgurar li din it-tranzizzjoni diġitali timxi id fit ma' appoġġa ta' kapital meħtieġ kemm għall-innovazzjoni u anke għat-trasformazzjoni u tiġi mejjuna anki mitkabbir tal-kompetenzi meħtieġa. Mux qed nitkellmu biss dwar numru ola ta' nis li jistaw jikkodifikaw għalaxan l specialisti għanna bżon ta' ċaqliq kulturali, bidla kulturali. Għanna bżon ta' litterati digitali fl-Europa. Importanti li nkomplu nappoġġaw l-iktar firxa wisa possibbli il-broadband il-għaliex din hija essenzjali kemm għal pjan Juncker iżda hija essenzjali sabiex naraw konverġenza ta' nies u l-stati fl-Ewropa flok inkomplu nżidu diverġenzi. għal istant għanna nħidu għattab ħabel kontra id-digital divide saħqu bosta kollegi anke tal-ħodor illi jisqu li l-ċess l-internet huwa prodott komuni illi għandu jkollu ċess li kulħadd u dastant għandha ssir promozzjoni għalih. Aħna nisqu anke fuq il-karta ta' drittijiet fundamentali li jinkludi l-internet. Mela, dwar il-kompetizzjoni saru bosta kummenti u koll nafu il il-kommissjoni edha sa fl-ħar tamil il-passi meħtieġa biex insolvu l-kwistjoni marbuta ma' Google. Il-kommissjoni reċentement niedet inizjattiva ta' konsultazzjoni wiesa sabiex ninkludu ir-rwol u ir-riski li jinsabu fil-pjattaformi il-kbar tal-internet. Fil-fatt, id-dinja digitali għaddejjem minn żewġ esperjenzi fenomeni ġodda illi l-industrija tradizzjonali qatt marat, qatt ma il-fatt illi mal ma tkabbirta servizz kollok nefqa zero. Ilija importanti meta mqabla mal-kompetizzjoni. Trid stanti tifavorixxi il-preżenza kontinwa ta' preżenza ta' konkurrenza ola fis-swieq stant importanti u jiena nemmen illi żgur għandu jkun hemm strumentazzjoni ta' ħarsin tal-kompetizzjoni illi nsibu bħalissa fis-seħ fl-Ewropa miex sissa bizzejiet għal stan teħtieġ issirila revizjoni. Suġġett importanti li jorbot mal-Kummissjoni f'fatt u dak ta' tassazzjoni 28 sistema fiskali differenti, 28 sistema tal-VAT differenti. Dawn huma kollha ta' xkiel. Sur President nikkonkludi dawn huma xkiel għall-e-commerce minkejja li diġa għadda żmien f'fazzar tard huwa punt importanti għad kabir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea, punt illi forsi sissa għadna ma fimniex essenz eżattament l-importanza tiegħu għal data driven economy. Dak kien da kollu xtaqt ngħid, bekk nista' nikkonkludi punt ta' kompromess. Interessanti nistama li waslu għal maġġoranza wiesa għadu nirringrazzja għal xadu rapportez illi ħadmu brida tajba għal sejbin ta' pozizjoni komuni f'settur ta' stant importanti. Mille grazie lei, onorevole Soru. Ich darf dann die Schattenberichterstatter aufrufen für die EFD. Mr. Danish, the reporters fissam li Pepe Sur Pelz, Skarpa Pelz, Signora Skarpa Pelz, Thanks, Rob. Grazie, nishtan ringrazja li rapporter tal-ħidma tijaw, l-abilta tijaw u rrida sa kompromess. Ma nixiex għat nsemmi u għet il-kompromessi kolla li ġdaw diġġaw diskussi fid-dettal nixtieq insemmi punt wieħed, kompromess wieħed. Mela, il dak tal-kompromess naħseb illi l-integrazzjoni tista' tiġi karatterizzata għal tnaqqis ta' barriri fis-suq intern fl-opinjoni tiegħi it-talbiet ta' rapporter għal iżvilupp talbot żvilupp ta' sistema tal-VAT armonizzata hija eżaġerata u ma nistawx narwa sarfa f'realtà ekonomika, ma nistawx nimmaġna l-istess prodott illi kollu rati differenti ta' VAT jekk ikunx mibjuħ online jew le. Din hija distorsjoni tal-kompetizzjoni u għal din ir-raġuni il-grupp politiku tiegħi ma jappoġġax din il-parti u minn kajja l-sforzi sissa bazi komuni ma nix nix nsibuwa. Nix li konvinċi l-rapporter biex ibiddel armonizzat f'koordinat. Jina kontent għal nix sa fl-ħar nsibu kompromess wara ħafna taħdidiet u n nelbu ħafna mill-ostakli li kienem. hemm għanna problemi li jorqtu l-ċittadini Ewropej. Bank Digitali ma jistax jinfetaħ mingħajr sikurtajiet. Tafu illi dan ma jinkludix biss il-banek iżdem anki operazzjoni differenti. Il-grupp politiku tana jappoġġa l-kompromessi ħlif kompromess fe u f'ċerta każijiet fl-ispeċifikat tal-kompromessi ħana nitolbu għal vot ma s-sum nixtieq li li l-rapporter jappoġġa din il-qasma u nittama li jkun jista' jaċċetta anke l-bidla proposta għal kompromess fe biex il-partit tiegħi jkun jista' jagħti l-appoġġ tiegħu. As I said, we have two reports till half past. Infakkarkom li għanna zewx rapporti sa' 6 u nof, sa' kolli nafa sal-ħin mela l-Honorable Swinburne mux għawna l-ICR għal-gwe merkazi kjoġbok. Um, quick as I can, just to thank. Għan iprofa naġġor kem nista mela biex nirgrazza l-Rapporter Rapporter mela servizzi digitali pal crowdfunding u l-self peer-to-peer għandhom ikunu zjad disponibli, specialment għal-imprizi żgħar u medji u anki għal-mikroentreprizi. Hemm numru ta' kwistjonijiet li għandi tħassib serju dwarhom. Anki bil-kompromessi nipprova nitrattat ngħid fl-iktar mod konċis kemm nista' mela il-punt det naraw hekk l-swieq bħala komplementarjetà s-swieq diġitali naħseb dan mhux minnu u qed ngħidu wkoll illi l-qafas ta' tassazzjoni attwali ma jistax jiġi applikat fid-dati speċjalitajiet ta' l-ekonomija digitali ħana smajna fi fatti rapporter jagħmel referenza għal kwistjonijiet marbuta mal-sistemi differenti. Naseb edha tiġi hawnhekk eh, attakkata sovranità fiskali tal-istati membri Dan huwa settur illi ħadem wara bosta xkiel sabiex nkunu ċerti nistaw, nkunu ċerti mmorru lura fuq l-iskrivanija tagħna naraw l-uċuħ tal-familjari tagħna f'pajjiżhom permezz tal- l-internet taqbad u tixtri biljetti għal konċert f'tit minuti ikun fejn ikun il-konċert fil marokna tad-dinja ma naħsebx li dan is-settur ma kapaċi jeleb il- dan l-ostaklu ta' rati ta' vat differenti. Ma naħsebx nista' nappoġġa rapport minħabba direzzjoni li dan ir-rapport. Michael Raimon. Michel Raimon għal-ħodor. Ja, danke. Um, ähm, via... Grazzi ħafna, aħna nistgħu nappoġġaw ir-rapport hekk kif inhu ħna kontenti ħafna naħsbu l-rapporter għamel xogħol tajjeb u naħseb illi aħna ħanippruvaw ngħinu ħalli jsib kompromess minn naħa tiegħi. Nista' ngħid illi f'bosta fuq bosta punti jiena provajt nara illi dak għandu xaqsam l-internet u s internet digitali dan għandu jkun l-istruttura tal-ġejjini ma allura issa li s-soċjetà dejjem meta tiżviluppa aħna rridu nsomu f'moħħna illi fil-fatt is-suq diġitali rridu nużaw u mhux biss naraw li joffri ċertu affarijiet pożittivi biss għal ċertu kumpaniji. Aħna għandna xi ftit uh, kummenti oħrajn nixtiequ nżidu daħan batuħomkom bil-miktub ħalli insal nafda ħalli ma naħġu daqsekin. ħafna sal. Is-Sur Koralis mhux qed il-Barbara Kappel mhux qed daw laqqas. Mela Provanx Perez. S'il vous plaît, deux minutes. Merci, Monsieur le Président. Iva, grazzi ħafna President. Jiena xtaqt nitlob l-rapporter u forsi l-PPE għal kompromess fuq il-Ministra nifhem il ppe mussija se appoġġa kompromess fem. Il-Sultan u huwa ferm inqas minn dak li għandna bżonn biex nġdurkom l-attenzjoni għal dak li kopri kwistjoni i jekk aħniex qegħdin nittrattaw b'mod ġost il-beni kulturali. Kemm forma diġitali kif ukoll f'dik stampata ma nafx nistgħu nappoġġjaw ekonomija diġitali meta mbagħad ħanippenalizzawhom fil-format digitali kompromess fejjajt illi l-istati membri jista' jkun hemm rati mraħsa għal vat fuq beni kulturali iżda qed ngħidu illi ktib digitali madux prodott kulturali. Għal-istat għet niprofaw namlu possibli li kunem tnaqis għarati tal-vat fuq l-e-books. Fid-dawta dak li l-ħakna minna tal-Komissjoni illi tikseb proposta li tamela possibli għal tnaqis tal-VAT għall-e-books ħajkonna formulazzjoni illi hija moderata u lanqas tirrifletti fil-fatt il-deċiżjoni tal-qorti tal-ġustizzja ġo Lussemburgu nittama li l ppi stej korreġi din l-emenda u jipproduċu formulazzjoni dis-saħħita li tirrifletti aħjar is-sistema li nisabu fija palissa. Grazzi. Naħseb uh, ma tantx fadal wisq ħina negozjat il-vot wara kollox għada. Ma nafx ir-rapport jixtieqx il- Mikrofonu għal minuta, minuta u nofs liktar. No, ċer, io interverrò per 30 sekondi. 30 sekonda kollox, sur President. 30 sekonda biss. Kem nispiega għalek, li għonek edin nitkellmu dwar suq diġitali waħdini għal 16 minuta jek danu jek dini l-attenzjoni li trid li dan il suġġett li kbar awgur. Fima jisum fil-tajn din tajplan Zeitplan nicht gebrochen, das war vorher. Skużani, timetable kif imxiet illum sfortunatament għalhekk ma tantx kelkom biżejjed ħin għad diskussjoni tas suġġett tagħkom ħabba li domna fuq suġġetti oħrajn. Kina qed illi fl-aġenda kien hemm stipulat ferm iżjed ħin u għandna nżommu mal-aġenda anki jekk m'għandek l-ebda interess fuq suġġett jekk tippermettili jgħid il-President. Skużani, jekk jogħġbok. Jiena fl-iskeda meta ħadd jien tmexxija konna waqajna lura 20 minuta. Miex tort tiegħi fl-aħħar mill-aħħar jiena ħadd il-presidenza mill-president innifsu. L-interpreti għandhom hawnhekk fl-sitta u nofs. U din hija l-sfida li għandi quddiem provajt insolvija, twaħħilx fija fija mhux jiena responsabbli għad-dewmien. Il-votazzjoni ħajkun ħasseħħada nandu l-punt min rapport annwali tal-Bank ta' Investiment Ewropew. Dimitrius Papadimoulis mhux prezenti. Mitkas il-fat ħajje prezenta rapport b'żewġ minuti u nof. Thank you, Chairman, and firstly on behalf. Grazzi, fis il-rapporter, nix n-skuza ruħi għalix kienem problema fil-trasport minn Pariġi lejn Brussel bit-trejn nixtieq għal kooperazzjoni fil prazzjoni tal-proposti kien hemm ħidma intensiva u provaw ġew jinklużi l-biċegwira tal-proposti u l-emendi u qalu li għamlu ħidma eċċellenti għabbażi anke ta' kif li ib għandha tieħu l-pass il qudiem sa fl-aħħar ġie dokument illi huwa evidenti issa u lest laqat anke ma' shadows u kien laqat u sa fl-aħħar għandna dokument li jinvolvi kompromess minnaħat kollha dan jinvolvi żieda ta' 6.2% tal-self f'kontest ta' eh, fragilità kbira u problema ta' tkabbir intalba sabiex li sati membri jikonsidraw zida tal-kapital ta' dan l-istadin istituzzjoni Ewropea tiġi tal bħala ħasra illi l-investiment naqas b mm, fl-2014 għal livelli ta' qabel il-krizi f'ċertu pajjiżi kien għaru dan ħol anki bilanċ mis-bejn stati membri il-tkabbir L-investiment tam intampiki kienu għadhom ta' sfida kien hemm talba għal aċċess tal-finanzjamenti speċjalment fil-każ tal-impriżi żarumeti hemm talba sabiex issir eżaminazzjoni tal-programmi fid-dawl tal-mandat u għal finanzjament ta' proġetti illi għandhom input soċjali li għajbi għandatati priorità l dawk il-pajzi għedin faċċaw l-ikbar krizi dawk li għedin jaraw zida fil-qat u problemi u lakuni ta' investiment sabiex ikun promozzjoni tal koezjoni u svilup sostenibbli rapport jisħaf u l bżot għal FSI li jaħdem b'mod trasparenti u ġus konformi ta' għamil FSI. Aħna nemnu il-LIB għandu jiffoka fuq il-suq ta' xogħol speċjalment pajjiżi fejn hemm lakuni fl-investiment l-iktar wara din il-kriżi ekonomika u ma jistaw jiġbdu investiment minħabba dan il-fatt dwar il-kwistjoni ta' tassazzjoni. Politika li għandha żiet trasparenza u titlob li IB l żżomm lura milli kollabora ma' msieħba li għandhom track record negattiv u jitlob anki li IB biex tkompli tinvestiga r-riskju ta' korruzzjoni u kriminalità organizzata fil-programmi ta' filtrazzjoni, jek ti permetti xe namel żewġ punti, edin nitolbu l-IB e biex jisqu fuq sħobijiet bejn il-pubbliku u l-privat sabiex anki tiżid il-produttività u il-valur miżjut għall-ekonomija u soċjetajiet nirrikonoxxu l-fatt għalissa il-rapporter jixir ringazza l-shadow rapporter skolla l-ħitmu kooperazzjoni. Very much, Matt, and now we come to the shadows for the EPP, Thomas Mann for one and a half. Thomas Mann għannu ta' unu. Inanke għannu. Grazzi ħafna l-Markus Werber, naħseb illi naturalment jina ma nistax intik il-tort li l-ek tal-fat li aħna ma tanċanna ħafna ħin iżda issa dwar kompromess A sar kompromess O aħna ressaqna rajna li u mill-gwe iżda le dawn huma kompromessi li ħdimnihom fl-imkien ma' din raġuni illum f'laxija għalu li li forsi nistaw namlu xaħġa, nishtiq li forsi niddiskutu fuq dan dettalji, mħabba li bekk eh, kif qed naħdmu maħniex nistaw inkomplu naħdmu aħna ma stajniex nagħmlu kompromessi fuq affarijiet oħrajn ukoll fuq is-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea tal-fatt li din inbidlet fuq dan ma stajniex naqblu anke aħna rajna li l-ħakna bosta kompromessi u għal din raġuni kolli ngħid li kieku ma kienx hemm ċertu punt nixtieq li nappoġġa il-rapport kollu issa fuq il-Bank Ċentrali Ewropew kolli ngħid li dan m'għandux da sekk eh, x'jaqsam hawnhekk konka f'dak lotja tal-kreditu għal ċertu pajjiżi speċifiċi din hija xi ħaġa li m'għandix taqsam għek m'għandix tgħix taqsam il-mandat allura proponejna li jsir vot maqsum forti differenti u aħna għadha ħajkonna votazzjoni fuq bosta punti ħajkun maqsmin f'bosta punti differenti oħrajn kuna ħafna split votes ġifiri. Grazzi ħafna li Surman sanna s-Sinjura Maria Joao Rodriguez. Grazzi ħafna President, kem tejf l-qosor. Kull maħanajt li l-grupp tana jappoġġa l sim resqa u nishtiq nfakkar illi ħana introduċejna emendi orali, referenza tax havens, għaliex qed nissuġġerixxu li dawn l-istess tax havens għandhom iġu identifikati mhux biss mill-imsieħba iżda anke mill-Kummissjoni nifisa grazzi. Much. Uh, grazzi tassew. L-Onorevoli Onso Kalisjar. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Grazie ħafna. Sir President. Niprofa nkun konċis kemm nista' sabiex ma jkollokx iċ-ċanfarni. Nixtieq. Ringrazzja lill kollegi kollha. Nixtieq nappoġġa l-kompromess A, B u C. Mela, nixtieq nisqu fuq kompromess D, ir-wall, anke il fatt li l-SMEs għandhom ikunu inklusi few ġem għandhomx hemm fil-fatt talba għal iżjed konverġenza għandna nilqaw l-split vote u din jippermettilna illi nagħtu nieħdu l ħajja deċiżjonijiet. Grazie ħafna Sur Filip de Għal-liberali minn qed nara l-ħadd Filip Muxawn u issa niġu l-ħodor u nistana dak il-mikrofonu. Zibtlek il-partit, għamiltek liberali. Forsi nistajt kemm tejn anke fissam l-għalde. Mela, ġbiċini jiġifieri li s-sinjus għatom bistata xkun fosna. Ta' appoġġat il-kompromessi li jem taħseb li dawk il-punti kem tal-tax havens kif ukoll il-fat li kunem investiment fil-green bonds u social bonds dawn kolla tappoġġom għatan emenda orali għada l lix nemnu illi emnu għasla ċarezza fuq xieħut mill-punti per eżempju fuq il-fat li li IB mandux isellef li l-Volkswagen meta raw illi kienem użu ħażin ta' dawk il-flejjes u għanna nixtiequ li jkun hemm referenza zieta spliċita fir-rapport ħajkun hemm emenda puntu dwar dan ħana imħazbin mill-split votes mitluba speċjalment dwar tax havens u l-investiment ekoloġiku li x'nemmnu li huwa importanti li jkunu inklużi f'dan ir-rapport. Speċjalment qegħdin nitkellmu dwar il-green investment anki fil- l-atmosfera tal-konferenza ta' Pariġi fuq il-klima. Naħseb issa nistgħu nappoġġaw ir-rapport dawn il kompromessu u nirringrazzjaw lil rapporter tal-ħidma tiegħu. Grazzi ħafna. Back Naddu għasur Markova eh. li FTD jiva fil-qosor ferm, aħna għadimna tajab ħafna ma' rapporter tal-gwe, aħna irnexxinna niksbu kompromess eccellenti għal dik li hija il-sieda tal-investimenti tal ip illi huma investimenti ma' l-imprizi tal-medja li liktar iktar qed mill-lakuna tan nuqqas ta' investiment minnaħa tas-settur bankarju tradizzjonali Aħna naqblu anki ma dak il-paragrafu li jirġera l prezajiet għal dawk il-pajizi għadin jifacċaw diffikultajiet ekonomika, lakuni ta' investiment u xogħol, impiek u anke dwar il-finanzjamenti sostenibbli tal ib u l-parti ta' tax havens u essenzjali li l-EIB ikolla id-tea ċara illi tkun lesta iżom lura investiment mill-li mur lej dawn il-pajizi u li tkun finanzja fuq l-infrastruttura FC, infrastruttura sostenibli u natu kasa il-finanzjament fejn ikun qed imur li jkun ekoloġiku li ħares lejn il-ġejjieni u mhux li jsir makinarju antikwat li tassew tant inġġess. Uh, thank you very much. I don't see. Grazie ħafna. Mux mandi iktar kalima fuq il-lista. Il-lista tal-votazzjoni għabbaż tal-komandazzjoniet ta' xieħut minn kollegi issat asmet wara nofsinar l-ħabta tal-erba nittama il issibwa fl-email ta'kom. Il-rapporter ixti jirġaj kommenta, Ivan ringrazzja l-interpreti l-rapporter u l-kulħat tal-paċenzja, grazzi ħafna. Għada fid-disa ta' fil-ħodu un-bat mill-10 l-qoddim għanna ħafna u ħafna xogħol inkluż dan tal-lum. Is-seduta għad ġornata, il-President ġentilment ringrazzja l-interpreti.